laqat biex niddiskutu kwistjonijiet eh, prezenti. Ser niprivaw naġlu din il-kwistjoni li għanna għaliex hemm il-vaganti din il-ġimgħa. U l-iskel Ewropej għandhom il-vaganzi Għan nistaw nidu li aħna jisna kolla għatfall tal-iskola b'xi mod jew ieħor u għallu għandna l-vakanzi wkoll. Għanna għatta punti fuq l-agenda tagħna. Għanna laqgħa ta' nofstanhar biss. Mbagħad ser ikunem hemm laqgħa tal-koordinaturi. Rajt l-agenda, tkun xie kommenti dwarja. Jek le, fil-kas nadottaw l-agenda tagħna. Qed jgħiduli li sfortunatament ma nafux għal ma raġuni is-Sinjura Anderson ma tistax tkun magħna llum wara nofsinhar għal daqstant nissuġġerixxi nipposponu punt 12 għal laqgħa oħra. Issa nistaw nadottaw l-agenda tagħna la viżita l president Aujourd'hui. Tistaw taraw li ma lingwi tistaw tisimaw u titkellmu illum. il-minuti tal-grupp ta' ħidma formali fuq istituzzjonijiet finanzjari u hemm xi punti li nixtieq nitkellem dwarhom. L-ewwel nett ġara ta' nitmim il-ġimgħa. Deċiżjonijiet finanzjarji u ekonomiċi ttieħdu mill-Kunsell Ewropew L-Ekofin adotta għat ta' miżuri l-Kommissjoni Ewropea għadha taħdem dwar dan biex tkun tista' tibdel dan il-pakket politiku f'istrument legali u finanzjarju. Allura. No, se nikkumentaw dwar dan għalkemm aħna maħniex l-iktar effettwati minn dan dan il-Kumitat fil-Parlament Ewropew, iżda xorta waħda jridu naraw eżattament x'tallimna minn dawn iżviluppi minn dawn id-deċiżjonijiet bilan li nkunu nistgħu niddeterminaw x-follow-up eh, politiku senatu għal dan fil-qasam tagħna fil-rigward tal-budget il-pjan ta' kooperazzjoni finanzjarja inkludi faċilità ġdida taħt artiklu 122 ta' ċattat tal-Lisbona. U allura il-Kummissjoni se tisselef 60 biljun euro li finanzjarji biex taddihom lil pajjiżi f'dikolta diffikultà serja. Dan huwa wieħed mill-pjanijiet u hija parti mir-responsabilità tagħna wkoll. U rridu naraw taħt li ma ċirkustanzi, skont li ma bazi legali, pera dawn ir-risposti għadhom għadna eh, ma għadmin jom, il-Komissjoni għadha taħdem fuq din il-ħaġa anka bħalissa jidher li li aħna rridu niddibattu din il-kwistjoni fil-futur qarib. Dak li ġara din il-ġimgħa, din it-twim il-ġimgħa hija xi ħaġa ġdida għax ser eh, tibda kapitlu ġdid fil-istorja tal-Ewropa. għal kwistjonijiet importanti bħal pereżempju l-adottazzjoni ta' perspettivi finanzjarji u affarijiet simili aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni dawn l-iżviluppi u allura b'dan f'maħna aħna ser organizzaw l-ewwel laqgħa tagħna biex konna diskussjoni dwar dan iżda mhux eh, sempliċement diskussjoni fost nies fil-Kumitat tal-Budget, iżda wkoll se niddiskutu eh, ma' nies mill-Parlamenti Nazzjonali għandhom ma' mal-budget għaliex kif ma tafu fl-ewwel ta' Ġunju se norganizzaw laqa tal-Parlamenti Nazzjonali tal-Unjoni Ewropea eh, li jittrattaw il-budget u l-kwistjoni ewlenija se tkun il-koordinazzjoni tal-politika tal-budget f'dan l-Unjoni Ewropea bilan għal eh, għanijiet eh, ta' fondi aħjar. Kwistjonijiet bħal istrateġija ta' Lisbona bil-2000 u l-2010 u kol din ovvjament ser tkopri l-istrateġija tal-2020 li ser tkun adottata b'mod formali fil-Kunsil ta' Ġunju. Wara li l-Parlament ikun ressaq l-opinjoni sabiex nippreżentaw nippreparaw għal din il-laqma l-Parlamenti Nazzjonali intom ser tisaw tiftakru li aħna minna studju minn um, konsultazzjoni partikolari u ma ntalbu biex jikkomparaw l-istruttura tal-budget tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ġifiri qablu l-budgets nazzjonali u budget Ewropej u kol biex jiraw kif ċertu pajjiżi Ewropej l-lum Da mhux studju għal 27 stat, għax dan kien ikun studju kbir wisq, dan ikkopri biss 12 il-pajjiż, u dan l-istudju huma li nanalizzaw kif il-budget nazzjonali jieħdu konsiderazzjoni l-anijiet tal-Unjoni Ewropea eh, l-istraġġija tal-2020, l-istraġġija tal-Lisbona, ecc. L-istudju għadu disponibli biss bl-Inglis, sissa, però ser jiġi tradott eh, fl-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea b'ser tkun disponibbli għalikom bħala dokument ta' ħidma din il-laqgħa. Dawn huma l-avviżi minn naħa tal-President. Punt tlieta. l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqta 7 ta' april Jekk m'hemm l allura dawn jistgħu jiġu adottati. Issa ngħaddu allura għal punt erba'. Dan huwa abbozz ta' rapport Il-rapport tas-Sinjura Sidonia. Janda bżon ta' mandat u trialogu mill-istituzzjonijiet oħrajn, jekk jaġbok Sidonja. Grazzi President, l għalnet nishtiq nirringrazzja lil dawk kollha li kienu involuti fil-preparamenti ta' dokument taħt eh, pressjoni ta' ħin biex bekk nkunu nistaw biex bekk stajna nibatu il-ġemal oħra. Għanna ser inkomplu għaddejjin b'dan ix-xogħol metodoloġija maġla ħafna u Nisperaw li tistaw tifmu għaliex memx traduzzjoni ta' dokument. Ser jisir iktar xol fuq dokumenti kollha waqt proċedura tal-budget. Ċtin nerġu nirreperti għal fejn aħna qegħdin ta' din impressjoni ta' ħin u għalfejn id-dokument wasal tard u għalfejn aħna rridu naħdmu daqshekk ta' malar fuq. Raġuni hija li Il-ħolma tiegħi hija li dan id-dokument jiġi adottat fil-plenarja qabel il-Koreper, qabel il li ġifiri u allura nispera li din hija spjegazzjoni il il ħna aħna qegħdin naġlu daqshekk. Issa dwar il-kontenut. Fil-25 ta' Marzu fil-plenarja adottajna l-linji gwida tagħna, il-prijoritajiet tagħna l-2011, issa għandna il-bozz tal-budget tal-Kummissjoni u ir-rapport tiegħi u kumment għal la bost tal-budget tal-Kommissjoni kif ġi prezentat l-enna. Daqsant jimxet nerġu nirrepeti dak li ġiġant għal f'Marzu, ma nasibx li huwa neċessarju, qed nifoka fuq dak li ġi prezentat mill-Kommissjoni fit-8 u 20 ta' april. Nishtiq da eh, xie punti importanti ħafna li fl-opinjoni tiegħi jistgħu eh, jkunu kwistjonijiet ewlenin għal ġalogu eh, budgetarju. L-ewwel net l-assessjar tal-abbozz tal-budget juri biċċar li l-marġin summa baxxi ħafna u aħna għanna pratikament l-ebda lokal manuvri biex nkunu nistaw nakkomodaw il-prioritajiet tagħna l-bżonijiet tagħna l-istant dan għandu jiġi enfasizzat sfortunatament. Qabel ma niddiskuti il-kontenut, nixtieq niġbilkom l-attenzjoni għal paragrafu 56 li sfortunatament għandu zbalta uh, typing. Kelma importanti ħafna, not, miex edha hemm u allura biex ma jkonniex naqas taftejn nixtieq naqralkom il-frażi kif suppost. Paragrafu 56 jidon konsiderazzjoni 2.9 fil-mija zjeda fil-budget amministrattiv tal-Komissjoni u kol mux l-ispejjeż kollha assoċjati mal-funzjonament u kol il-bini ta' eh, External Serv Action Service tal-Komissjoni. Għal-daqstant, kontrarju għal dak li hemm fuq il-dokument ta'kom irdu niżlu not all the costs included fil-verżjoni Ingliża. Għaldaqstant, jiena mhux se noqgħod da għalfejn hemm dan l-iżbal, iżda fl-opinjoni għaj. dak li għandna l-abbozz tal-budget ma jippermettilniex li nkopru l-ispejjeż kollha għal eh, li jess li ġej. Issa, fil-gwar tal-kontenut Nishtiq nibda b'punt ġenerali ħafna għandu x'jaqsam ma' dak li kien imsejja l-istraġġija tal-2020 il-proposta tal-Kummissjoni għal bozz tal-Budget tgħid li din tinkorpora l-istrateġija fil-pjanijiet tal-2011 u jiena kelli xi dubji fir-rapport għaliex jidher li aħna qed nitkellmu dwar uh, li nerġaw nsammu meġdijt programmi ġa eżistenti, pero fi kwistjonijiet tal-budget mhuwiex possibbli li jena l-inqas naraw li konna iktar rizorsi għal dawn il-flagships u li din l-istrateġija ser twaslinna jew le. Se nagħtikom eżempju, eżempju wieħed. Iżda mhux dan għandu x'jaqsam mal-programmi tal jut il jut programs. Sanna sem ġdijt li jismu Youth on the Move u l-kwistjoni hija li ma tip ta' programmi għandhom jieġen saħħa u li ma lew li ma programmi u ma jisob maħbija taħt eh, dan il-flagship tal-Youth on the Move. Jider li dan ser jiġi studjat, għandi jiġi studjat u l-Komissjoni għandha tatina iktar informazzjoni xi fisser eżattament f'termini tal-budget li nimplementaw il- l-istrateġija tal-Ewrop tal-2020. Ovvjament, u għaw importanti għalina li jkonna iktar informazzjoni dwar kif il-programmi eżistenti ser jikkontribwixxu u x'tip ta' riżorsi mill-programmi uh, preżenti ser nistaw nkun nistgħu u kif dawn ser jkunu jistaw kunu parti l istraġija tal-2020 se jkolli nagħmel monterraċ waqt il-proċedura tal-budget u l-kooperazzjoni tal komissjoni tkun waħda mixtieqa ħafna. Jena nixtieq eh, nenfasizza l-punt dwar il-Youth Program li hija priorità ħafna lija u taħt l-ebda ċirkostanza ma jiena sodisfazza b'dak li qalet il-Kummissjoni fl-abbozz tal-baġit tagħha. U anke jekk aħna naraw il-fondi tal-riċerkaturi żgħażagħ taħt l-FP7 din miex qed tirrispondi għall-istennijiet tagħna biex inkunu nistgħu nżidu l-prijoritajiet għaż-żgħażagħ fil edukazzjoni mobilità, etc. Programmi fil-Youth in Action, eh, bħal per esempio lifelong learning, etc. U ma mizjuda kien inattatilhom spinta ma b'mod eh, eh, virtuali. fil rigward tal-heading had B punt pozittiv huwa li hemm fil- payment appropriations, din hija xi ħaġa li ġiet mitluba wkoll u jiena nispera li dan huwa konformi ma' dak li qed tara l-Parlament e, fi rigward tal kwestjonijiet ta' implementazzjoni. Daqstant, e, talba tagħna biex il-pagamenti jiżdiedu. Nista' ngħid li dina xi ħaġa li iva nistgħu naċċettawha Fi rigward ta' titlu tnejn u importanti ħafna li nsemmu li ta' it-trattat ta' Lisbona il- l-autoritajiet tal-budget it-nejn li huma għandhom l-istess mm, seta, l-istess poter, imma għandhom ukoll l-istess limitazzjonijiet Nishtiq nenfasizza iż-żieda għal ehm, decoupled eh, directed u kol fil-rigward ta' dibattitu fil-plemarja uħut membri talbu mhux jien iżda xi membri oħrajn talbu f'Marzu fuq il-plenarja u diskutew programmi li kellhom xaqsmu ma' l-iskejjel, ħalib, il-frott u l-ħaxix u nixtieq insemmi li dawn il-programmi ġew miżjuda mod sostanzjali mill-Kummissjoni se nota ta' dan u naħseb li huwa żvilupp tajjeb ħafna fir rigward ta' titlu 3 għandida fil-programm ta' Stockholm, naħseb li dan huwa żvilupp eh, tajjeb ħafna u jiena tajn ukoll fir rigward tal-Frontex u jiena naħseb li dan huwa żvilupp Zvilup tajjeb għal dak li qed isir fir rigward ta' djufija tal-implementazzjoni dwar il-Frontex fil-rigward ta' titlu erba' għandi bżon kelli wkoll bżon nuri tħassib u l-inkwiet li għandi fi rigward ta' tnaqis għal lajnuniet l-Palestina din hija xi ħaġa li rridu nanalizzaw iktar fid-dettall punt importanti ħafna, dan huwa punt importanti ħafna, u koll jina ħat nota tal-moviment tal-appropriazzjonijiet tal-, -moviment, tal appropriazzjonijiet tal tal l għajnuni tal-Baltiku f'rigward tal-MPC program. Issa f'rigward ta' titlu 5, dak li rajt hawnhekk uh, jien interpretajtu bħala moviment min-naħa tal-Kummissjoni li jakkomoda il-bżonnijiet li għandhom xaqsmu mal-European uh, External Services Allura il-marġinu xi ħaġa importanti ħafna u wieħed mill-punti tagħna fuq id-diskussjoni ta' trialogu tagħna. Jiena wkoll qed ninkwita dwar il-fatt li il-Kummissjoni ma raċ li se jkun hemm eh, impenji għal pilot projects u l-preparatory actions ġew imsemmija bħala promemorium biss PM u din hija eh, xi importanti għalina xogħol importanti għalina iktar tard biex naraw jekk jridu xinkomplu dawn il-programm proġetti pilota u il preparate reactions għaliex il-Kummissjoni miex qed eh, titratta din il-kwistjoni u qed permettilna biex naraw eżattament jekk aħna jridu xinkomplu dawn l-attivitajiet jew le. kontrarju għal eh, prassi għal eh, snin ta' qabel jena ma semmejt listi u naħseb li għana nipermettu il-libertà waqt il-trialogu biex nidiskutu ma l-Kunsel u l-Kommissjoni dawn il-punti li qed ħasbuna li qed jinkwetawna. U allura skont jiena kull punt fil labbot tal-mandat jista' jkun mhux neċessarjament ikun imma jista' jkun punt ta' diskussjoni għat-trialogu nixtieq nieqaf hawnhekk u nixtieq nisma' l-kummenti minn għandkom. Grazzi. Merci Sidonia. Grazie Sidonia. Għal daqstant kolħat nota illi għanna nżidu din il-kelma not. Ifakarna fċajta kam il-kollega Ellis skont eh, komedjant Ingliż meta persuna tajt, meta mara tajt le, tfisser forsi, meta tajt forsi tkun tfisser iva. Jekk tajt iva, l mela allura ma tkunx mara taġiħ. ġieħ. Ma dana kollu nanżommu dan f'moħna. Meta Sidonja tajt, eh, ma tajt xej ġifiri le. Naħseb dan jindika illi hija rapporter valida ħafna. Ikjoġbok. diplomatiċi ma bil-kontra minn nisa. Ta diplomatiċi jgħidu iva, jgħid jgħidu forsi, meta jgħidu forsi, jridu jfissru le. Meta jgħidu le mhumiex diplomatiċi, tajjeb wis. Rapporter tal-budget għandu dejjem jgħid le. Dan għandha tkun il-mistoqsija bażika. Għandek le ċara u le kemm xejn. Um, aktar sensata. Aħna nazlu tal-axħar, issa nagħti mikrofonu lil kollegi li talbu li intervjenu. Nibdew mill-DG għal-budget illi kien kordjali bizzejt li jiġi maħna unnek illu mar nafsinar. Forsi jista' jirrispondi l-mistoqsijiet li staqsit ir-rapporter u l-kollegi. Signora Balzani. Grazzi. Naħseb illi Sidonja edha twetta xogħol tajjeb ħafna u għal daqstant tajjeb intu għal appoċ siħtana f'dan il-periodu għek delikat. Madana kollu hemm xi aġġustamenti li naħseb jista' ikunu utli f'din il-fażi li dokumental mandat L-ewwel net naħseb illi għandna taħt ir-rimarki ġenerali insejħu baktar saħħa l-importanza ta' revizjoni dettaljata tal-prospettivi finanzjarji. Imma dak li ġara fl-aħħar jiem u anka fl-aħħar sigħat jisħaq fuq l-importanza ta' risposta Ewropea għal kwistjonijiet marbuta mal-kriżi għal digital ġodda. Għal daqstant l-opportunità għal bilanċ ieħor Ewropew u anka flessibilità aktar qawwija minn tal-budget. Ħaġa illi wkoll irridu nisqu fuqha hawnhekk. Fost il-prioritajiet barra iċ-ċentralità tal-żużija li tkellimna dwara fid-dokument, speċifikament nitkellmu fuq il prioritajiet politiċi tajjeb ukoll taħt rimarki ġenerali sabiex issa nagħtu wkoll aktar saħħa l-istrateġi 2020 illi saħan sitra fija il-Parlament talab il-Kommissjoni sabiex tikkastiga l pajjiżi illi ma jaħdmux bizzejed biex din is-strateġija ssir realtà sabiex ma nrepertux dak li ġarra l istrateġija tal-Lisbona. Dan huwa mandat u qed nitkellmu fuq proċedura ġdida ta' budget il-Parlament għandu jisħaq fil-prezent fuq id-determinazzjoni siħatija u sabiex jevita soluzzjonijiet matematiċi għal problemi ta' budget illi ma jkonsidrawx il-prioritajiet politiċi. Għamilna qed nagħmlu sforz kbir sabiex nidentifikaw prioritajiet politiċi illi jkunu utli ċerti u viżibbli. Ma jistax ikonna risposta matematika li ma tikkonsidrax dan l-isforz li qed jagħmel il-Parlament. Grazzi. Merci, Elga Truppel. Grazie, l'onorevole Truppel. Merci, Monsieur le Grazie ħafna, Sur President. Għan itkellem il germanis Naħseb tiftakar meta il-Komissarju Lewandowski ippreżenta l-abbozz ta' budget tal-Kommissjoni Ubu urina poster illi ferraħni ħafna fit-28 ta' april. Dan kien poster mill-elezzjoni ġermaniżi tal-partit tal-ħodor u kellna bħala logo il-Green New Deal. Issa minn numru ta' kliem li huma moda llum bħal Green. Aħna bħala ħodor ridu nibdu l-affarijiet Fosma differenti dan ifisser edukazzjoni, politika strutturali, politika agrikola u oqs moħrajn. U ovvjament tibdil fil-klima. Mux relevanti li Lewandowski għazel il-propju il-kelma eh, ħadrani, il-kelma ħadar pala eh, pilastru tal-politika tiegħu u għati prova jiġbet l-attenzjoni għal budget li huwa aktar ħadrani emmek tħares lejn il-figuri fil-fatt jekk tħares lejn is-sustanza ħadranija jiġifieri tibdil pożittiv u sostenibbli tista' tiġbeċ konklużjonijiet hawnhekk. Fuq l-agrikoltura ma nistax nara xi tibdil kbir. Fej studji ta' OCD qed jgħidu li politika agrikola m'għadix sostenibbli u li għandu jkun hemm coupling mal-produzzjoni ta' enerġija produzzjoni ta' enerġija li hija aktar ekoloġika. Jekk irridu bini li jaħdem b'enerġija effiċenti sabiex ikonna nqas emissjoni ta' diossidu tal-karbonju mela allura għanna nibdew mil bidunet b'dan il-budget illi se jkollu impatt fuq il-budget li jmiss tal-2011. Jekk l-infrastruttura ta' trasport u tens juru zita min jew anka l-istess għal talima tul il-ħajja nafu kemm dan huwa importanti partikolarment għal strategija 2020 irridu naħħarġu ktar nies Imma hawnhekk qed naraw żieda ta' 2.6% biss. Jekk niparagunaw dan ma' politika tradizzjonali ta' agrikoltura smoħra jniridu nagħmlu ħafna aktar. Naħseb illi għandna nuqqas ta' bilanċ konsiderevoli fil-proposti tal-Kummissjoni. U it jitnaqis fil refuzjoniet ta' esportazzjoni dawn għandhom jonqsu ħafna ktar malajr nafu li dan is-sussidju iffarrak iswi b'nadi oħra fid-dinja, partikolarment fl-Afrika. Mbagħad hemm il-kwistjoni tas sussibilità tal-politika ta' sajt għandna dokument tal-Kummissjoni li tajt il-politika ta' sajt fallit għaliex mhix sostenibbli. Imma dan ma jidirx li qed iħalli pat fuq il-budget 2011 u din hija ħaġa żbaljata għaliex jekk nibdew nibdlu politika budgetarja u namlu dan b'mod ħażin nkunu qegħdin naħlu eh, ħin prezzjuż. Fin-negozjati tagħna nixtieq li nifuka fuq dawn il-punti. Nixtiequ li konna mandat fuq dawn il-punti sabiex inkunu aktar deċisivi u inċisivi sabiex ukoll ġenwinament nipromovu sostenibilità u l-kopru ekonomiku. Issa xi punti ta' dettalj jekk tippermettili. Youth on the Move, xaġa li tinstema sabiħa, pero hawnhekk m'għandniex biżdejjed sustanza. għandu jkun xi ħaġa għal żgħażagħ kollha mhux dak b'livell li edukazzjoni biss żgħażagħ biex ikonna aċċettazzjoni politika għall-Ewropa fost iż-żgħażagħ, kulħadd għandu jkun opportunità għal skambju mobilità, forsi l-Kummissjoni tista' tirrispondini fuq dan. Sidonja effokat fuq il-fat illi il-program tal-frott fil riska li xaġa importanti għalina. Pero il- l-esperienza tiegħi fil-Ġermanja li l-implementazzjoni tal-programm tal-frott fl-iskejjel kien falliment mhux qed jaħdem kif suppost. U dan qed jiġġenera riklam ħażin għall-Unjoni Ewropea f'termini ġenerali. Tista' forsi l-Kommissjoni tgħidilna xmar ħażin bl-implementazzjoni? Nixtiequ nevitaw dan it-tip ta' awċ fil-ġejjieni, grazzi. Salvador Gariga. L-Honorable Salvador Gorrigo. Grazie, Presidente. Volviendo a su... Grazie ħafna, Sur President. Sabiex immur lura għal eh, kwestjoni ta' le u tipi differenti tal-kelma le, jiena ma nafx jekk le għandu xider f'mandat għal trilogu, pero l-fattu il-pozizjoni i ta' le. Niftama li dan huwa Eh, le tal pozittiva madonna kollu fit logo irrit jiġri jidri jiġru affarijiet sabiex denna il-lej iva u sabiex ma jkunx laqsar trilogu fl-istorja. Għanna bżon ftejim fuq il-budgets li jemendaw għandu jkonna abbozz preliminari għal servizz ta' azzjoni esterna li ħajamel il-bicċa xogħol tar-rapporter tagħna waħda iktar faċli u wkoll jagħmel in-negozjati budġetarji aktar faċli fi dan it-trilogu. Madan kollu jiena naħseb illi issa l-affarijiet huma fidejn il-Kunsill U għal daqstan ta' kif it-trilogu għazjoq joqro plejn t-mimu nittama li konna xieħbarit tajbin sabiex il-negozjati u koll jimxu aktar eh, mod faċli fuq il-rapport ta' Sidonja. Nasab li rapport huwa konformi ma' dak li adottajna diġa fil-gwida budgetarji taħtana. U minissa issa sal-axħar ħantuwa mandat, mandat sabiex tibdel daw l-linji gwida f'strateġija ċara fl-imkien mal-Konsil għal dan l-ewwel trilogu. Għal daqstant naħseb il-Komitat tal-Budgets huwa waraja u jappoġġa dan ir-rapport. Għalkemm jistaw nistaw koll inres u emenda jew tnejsa biex inlaħmu ċertu punti. Hemm punti ħor li xtaqt nisħaq fuq il-flagships. Dawn huma l-iktar elementi innovattivi tal-prezentazzjoni tal-Komissarju Lewandowski u dan il-Komitat. Sidonja nifissa semmitom fil-fatt. Għanna l-ewel set ta' figuri għal-istrateġija 2020 qabel ma nkunu nafu x'inhi fil-fatt istrateġija 2020 qabel ma nkunu assigurati li dawn il din il-politika ħatkun finanzjata bħala parti minn din l-istrateġija, jiġifieri Fil-budget 2011 għanna indikazzjoni ċara ta' kif se tkun eżattament strategija 2020 u anka l-impenni finanzjarji li se jkollna nitlu għalihom. Missa Sidonja ġa qalet li dan huwa finanzjament neutrali dawn huma linji budġetarji li ġa jeżistu għall-2011. Mhumiex għażla budgetarja u politika per se, ma kollu Meta fil-budget F11 ikonna indikazzjoni tal-flagships, nkunu nistaw niproċedu kif suppost, imma lissa għanna l-alternativa politika. Illi nemendaw jew nibdlu l-istrateġi 2020. Minħabba natura tal-proċedura, il-Komissarju għamel ċara x'inhuma l-punti ċentrali tal-istrateġija u dan huwa wkoll imnaqqax fl-abbozz tal-budget ukoll u dan se jagħmel l-eżerċizzju ta' budget ta' din is-sena wieħed aktar interessanti. Ukoll se jagħmel il-wol tar-rapporter tagħna wieħed aktar interessanti wkoll. Naħseb li għandna ħafna sfidi u ħafna kwistjonijiet interessanti x'nittrattaw. Għal daqstant, l-infaslu l-istrateġija 2020 li tirrifletti l-viżjoni politika ta' dan il-Kumitat se tagħmel ix-xogħol tagħna wet iktar eċitanti. Grazzi ħafna. Thank you very much, Chairman. Grazzi ħafna, Sur President, kelli possibilità illi naħdem ma' linja budgetarja, anke ma' komitat ta' budget anka f'labbozz. U differenza bej l-opinjoni u xrajt fid-dokument u li ħadd snin 2007 u 9 wkoll mod addizzjonali sabiex naraw differenza. U l-ewwel ħaġa jekk nitkellmu fuq eh, impenn Hija ħaġa ċara li għanna tkabbir zaħta 0.7% fl-impenji ma' tħares lejn 2009 għanna inqas minn 0.7% ma' 0.9%. Dan qed nitkellem fuq impenji f'termini ġenerali. Għal daqstant jidher li ma nistawx nitlu fiktar impenji b'rata maġla kif għamilna fil-bidu tal-perspedi finanzjarji jekk inħarsu lejn il-linji waħda waħda jiena neħej dak il-linji illi din aktar accelerati fl-impanjati fil-infrimpenji skużaw nimbat eh, dawk li qegħdin taħt iż-żero. Għanna tkabbir ta' 19% qabel kellna tkabbir bisa 2%. Il-fin naraw tkabbir serju. Kassa l-intrapriża, hawnhekk għandna bil-kontra għanna tnaqis fil-fat. U jek tares lejn 65 miljon u jek tares preċizament li illi il-program Galileo u Agnes għanna anqas minus 700 miljon u bekk mux tinħalsu l-impenja li jom. U kol dak għal rapporter dak għal rapporter simbola, mit-termini simboliku, Erasmus fisser 3 miljonin għas imma jfisser 60% mill-2010. Simbolikament imma xortat naraw t-naqis, impenji dejjem nitkellem bat, Għall-agrikoltura għanna attentat serju li nirkupraw l-impenji agrikoli kanna inqas minn 3.3 fil-mija. Siġ żewġ biljuni għal għax l-aktar fl-iżvilupp rurali. Għalhekk għandna kultura ta' dejna hawnhekk u f'dawn l-impenji wkoll qed nippruvaw nirkupraw 0.3%. Iġifieri qed nibqgħu stabbli, 0. Mhuwiex faċli u għal dawk illi jazbu li l-enerġija ħatkun il-kwistjoni l-aktar importanti f'dan il-budget u għadċar illi il-proġetti huma ta' sena jew sente l impenji għal grids ġodda jew grids dabnu berriħ, jew eh, ħazna tal-karbonju dan affarijiet li huma tal-passat issa. Ħallasna l-jom qabel imma daqshekk issa. Il-pjan tal-kupru kien marbut mal-enerġija u mhux se jkompli fl-2012 13 kun dan il baġit Ma nkunx sadisfatt kieku kont ħsajiet għaliex hawnhekk għandna pen żgħar 0.5 u sajt internazzjonali naqeżel fil-mija. So intern tkabir ta' 25% f'impenji dan ovvju minħabba miżuri li qed itejbu l-sriq fl-Unjoni Ewropea. Politika reġjonali 4% tkabbir xi wieħed biljun f'impenn għaliex sal koeżjoni għadha għaddejja, ma dan kollu Edukazzjoni, tżida tal-13% xi ħaġa tajba ħafna jekk inħarsu lejha b'mod morali, protezzjoni ta' konsumatur u s-saħħa għabek għandna tnaqis inqas minn zero minus 2% u minus 3.3% 2011. Mux għat nitkellmu fuq numri kbar, 15 miljon euro għal dak xaqsam eradikazzjoni fil-qasam tal-bidja. Fuq sigurtajiet, jiena kont ministru ta' fritintajni u hemm ħaġa waħda ċara ma nistax inħarsu impenji għal Schengen sistnejn. Xaġa li ma tantx toġobna għaliex minn min flok insaħħu s-sistema qed nagħmlu impenn ta' 14% nqas u tinħallsu aktar għal return fund 30% fond tal-konfini zidna u integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajis terzi naraw zida ta' 19% ġifiri 20 miljon aktar. Relazzjoni esterni skont il-budget se jkun hemm diskussjoni twila fuq dan is-settur għaliex għall-Palestina tnaraw naqisa 30% fil-mija fl-impenji xi 95 miljon euro għal pajizi tal-Vant qed naraw żied 13% u viċeversa u kooperazzjoni mal-Afganistan mal-Asja u Afganistan żieda ta' 25%. Zvilup mal pajizi tal-ACP mhux qed nittu f'impenni għanna tnaqis 5% pero aħjar għax qabel kena tnaqis 28% fl-ħar mill-axħar permettu li najt enerġija jiena ġaħat illi rridu nkunu attenti ħafna għalix fl-2010 bidlinna l-linji budgetari strutturali daw samnijom samnijom minn ma trasport u għanna sa mobilita u trasport. Mobilita ta' trasport għanna 16% fil-mija u riċerka l-enerġija għanna zida ta' 27% imma dawk il-proġetti l-kbar issa spiċċaw. Fi ħlasijiet għanna program ambizjuż ħafna rapporter għalet li għanna namlu differenza bejn impenju ħlasijiet mux kif konna namlu qabel imma Sfortunatament m'għandix il-ħin illi nitkellem fuq l-asijiet, hemm l-asijiet li ma komuni hemm oħrajn illi huma minimizzati b'mod serju. Fl-aħħar mill-aħħarin għandi naqbel mar-rapporter design fil-mija tal-proġetti pilota jew spiċċaw jew inkella edin fuq il-lista ta' riserva. Għal daqstant il-proġetti pilota ta' sew jintemlu fe 11 jew memx flusa biex nispiċċawhom dis-sena fil-mija jew qegħdin eh, jew qegħdin jitneħaw mill-lista jew naqsu l-flus minn kruzi azzjoni preparatori, grazzi. Grazzi, mon cher collègue, euh, ces chiffres très précis sont très Grazzi ħafna f'dawk il-ċifri tan dettaljati, naħseb dawk il-ċifri jgħidu ħafna juru jgħidu ħafna fil dettal Sinjura Inkeborg Kresle, Iva, grazzi, meta naħseb illi naħsbu fuq ċittadini tagħna dak li qegħdin jaħsbu, naħseb illi kol kemm huma inkwetati fuq l-ewro u dan għandu jidħol fil-pjanijiet tagħna u rridu wkoll nieħdu konsiderazzjoni kwistjonijiet ta' bħal pereżempju min qed jirrispetta regoli u le permezz tal-patt ta' stabilità u tkabbir. U anke f'dak għandu x'jaqsam diskussjoni tagħna fuq l-istabilità finanzjarja, naħseb li aħna għandna nippermettu li aħna nkunu parti mill-mandat ħalli nonfqu iktar flus u ħin ħalli nanalizzaw eżattament min qed jikser il-liġi u r regoli tagħna. Jiena naħseb illi għandna mod ta' kif nistgħu nagħmlu dan il-kontroll fuq bażi regolari u nieħdu azzjoni. Aħna rridu wkoll nieħdu azzjoni fil-perjodu tal-budget minħabba li jekk ma namlu hekk, zgur ħan nitilfu iktar kredibilta bħala Unjoni Ewropea u l-ċittadini ħajbqgħu jisaqsuna fejn aħna maħniex qed niddirizzaw il-kwistjonijiet li huma l-iktar tinkwetawhom. Issa dwar l-istrumenti ta' stabilità u l-servizzi ta' azzjoni esterna jidher li hawnhekk hawn l-iktar tkabbi, l-iktar zida, 32 aħna fil-politika esterna tajjeb li konna dawn il-fondi minħabba l-fatti li aħna mħazbin ħafna dwar il-mod ta' kif il-fondi qed ikunu ġestiti ġifieri għandna 30% u mbagħad għandna 32% oħra. Is-sigurtà nukleari wkoll edha fil-lista tagħna aħna rridu naħsbu nirriflettu ħafna fuq l-iktar approċ ġust f'dan il-kuntest minħabba li aħna rridu nqogħdu attenti li ma ndajfux il-pożizzjoni tan-negozjati tagħna. Din hija xi ħaġa li rridu niddiskutu l-istrateġija tad-diskussjoni tagħna u l-ħsieb tagħna u naraw għal xi aħna għandna l-intenzjoni nonfqu dawn il-flus. U anke dwar il-fondi esterni din naraw żieda ta' 16%. Kummissarju tista' tgħinna u tgħidilna għalfejn dawn l-iżidiet eh, qegħdin eh, hemmhekk. Iva, grazzi ħafna rispett tal-kriterju regoli tal-patta tkabbir u stabilta iva din hija xi ħaġa li tinkwetana u tħassibna naħseb li l-ebda wieħed mill-27 pajjiżi preżenti hawnhekk qegħdin iżommu mar-regoli. Naħseb l-ebda pajjiż ma jgħet iżommu dawn ir-regoli jien. U jekk aħna nixtiequ li naħdmu koordinazzjoni mal-Kumitat Ikon, nkunu daqsxejn iktar eh, viċin tax xogħol li qegħdin jagħmlu huma. Għandi tliet kelima sa li jitfadal jitkellmu. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq ngħid bħal ħaddieħor li dan huwa rapport tajjeb ħafna naħseb li verament qegħdin qrib illi kollna opinjoni konġunta fuq il-prioritajiet u fuq il-politika tagħna naħseb illi rapporter għamlet ċo eċċellenti. Jiena nixtieq li ngħaddi ftit kummenti però fuq l-ewwel parti ta' dan ir-rapport ġifieri fuq il-kummenti ġenerali u Għawek nistgħu naraw tliet paragrafi li jiddeskrivu l-prioritajiet politiċi. Paragrafu numru seba' li jirrifera l kummissjoni u l-paragrafu 8 u disa li huma dwar il-prioritajiet tagħna u kollha kemm huma jirreferu għaż-żgħażagħ din hija xi ħaġa pożittiva, però jiena naħseb illi l-prioritajiet tagħna huma ta' tkabbir u opportunitajiet ta' xogħol anke l-istrateġija tal-Ewropa 2020 titkellem dwar dan. Allura naħseb li importanti li jkollna paragrafu fil-bidu tar-rapport ħalli ngħidu li din hija priorità waħdanija tagħna u l-iktar importanti. Jiena naħseb ukoll li rridu nindirizzaw il-problema prinċipali ta' din is-sena ġifieri ħajkollna problemi ekonomiċi għall-istati membri. Din tista' tkun il-problema reali jiena naħseb li għandna niddrizzaw hawnhekk fil-bidunet. Mod speċjali minħabba li nisqu fuq dak li aħna diġa sħaqna fuq ħafna drabi, ġifiri nisqu fuq il-valur mizjun tal- Eh, valuri Ewropej u l-budget Ewropew u naħseb li din hija l-perspettiva li aħna għandna jkollna sabiex nimmotivaw lill istati membri ħalli anke jekk huma jinsabu fiżi f'fażi fażi ta' kriżi huma xorta waħda rridu ehm, jirrispettaw il-budget tal-Unjoni Ewropea u dan għandna bżonn li nsemmu fil-bidu ta' dan ir-rapport ħalli nivitaw il-kritika meta naslu għal situazzjoni fejn konna bżonn iktar flus għal budget. Jiena naħseb li rridu nsaħħu l-opinjoni tagħna fuq il-prioritajiet politiċi tagħna u għandi mistoqsija wkoll dwar il-metodu. Dan huwa rapport eċċellenti, jiena naħseb verament li dan huwa rapport tajjeb ħafna, però xorta waħda hemm fih 73 paragrafu, naħseb li żgur li dawn il-paragrafi ħajżdiedu qabel ma ntemmu x-xogħol tagħna fuq dan ir-rapport ma jistax ikun li dawn ma jistax ikun dawn il-paragrafi kollha jkunu fuq l-aġenda tagħna għat-trilogu u żgur li ħajkollna bżonn ta' diskussjoni dwar x'huma l-prijoritajiet reali tagħna u nippruvaw ukoll nagħmlu strateġija ta' negozjati u naraw jekk aħna għandix bżonn li nagħmlu dan u kif. Naħseb li f'dan għandna nagħmluh u bil kooperazzjoni mill-istituzzjonijiet l-oħra. Jiena naħseb ukoll irridu naħsbu wkoll dwar kif naħdmu mal-kumitati speċjalizzati l-oħrajn minħabba li aħna normalment. Nħarsu l opinjonijiet tagħhom, ħafna minnhom eh, ħafna mill-opinjoni tagħhom ikunu koperti mill-elementi tagħna u naħseb li d-darba rridu noqogħdu attenti minħabba li din hija l-ewwel darba fi proċedura ġdida fejn aħna sħaqna illi għanna bżon l-kooperazzjoni mal-kumitati speċjalizzati u għanna nafu li xiftit minnom minħabba li ma kellhomx biżejjed ħin ma setawx joħorġu opinjonijiet formali fuq dan ir-rapport, però naħseb li xorta waħda għanna nisimgħu l-opinjonijiet tagħhom, naraw jekk huma resqux opinjonijiet dwar dan ir-rapport u dan għandu jkun inkluż fil-vot tagħna meta naslu għal-vot ħalli bek verament ninkludu l-opinjoni tal-kumitati l-oħrajn. Ma nafx jekk ir-rapporter Sidonja tatx importanza lil dan l-aspett minħabba li dan huwa verament xi ħaġa li aħna rridu niddiskutu. Grazzi ħafna Sur Bokros. Grazzi ħafna. Jena nishtiq naqat ma jeran u xi wħud oħrajn li tkellmu kemm importanti li prioritajiet tagħna jkun kemm jista' jkun ċari. Jiena naħseb illi jekk tippermettu li jiena nixtieq fil-fatt ngħid illi Waħda mill-prioritajiet l-iktar importanti tagħna dis-sena huma l-ġilda kontra l-kriżi finanzjarja wara rajt id-dokument ehm, tal-Kummissjoni verament nistgħu naraw illi hemm qisu deskrizzjoni ta' situazzjoni li sabu fija bħala situazzjoni ta' wara l-kriżi, mhijiex situazzjoni ta' wara l-kriżi, aħna għadna qed ninsabu f'sitwazzjoni ta' kriżi. U jekk għandna kriżi aħna rridu nitgħalmu wkoll ehm, dwar dan u nbidlu l budget Hemm bosta budget nazzjonali li qegħdin ikunu emendati bħalissa ħalli Eh, bekk il-pajjiżi kunu jistgħu jiġġieldu kontra l-problemi tal-kriżi finanzjarja u naħseb li f'dan il kontest huwa importanti ħafna li ngħidu. Li probabbli l-iktar miżura importanti hija li ngħinu l ħaddiema tagħna li kollhom aċċess għas-suq tax-xogħol ħalli jkollhom xogħol biex jgħixu tajjeb. <clears throat> U anka kif qal il-kollega Jeska, jekk aħna nieħdu din l-inizjattiva ta' Youth on the Move illi hija parti integrali mill-istrateġija tal-Ewropa 2020 li dan nistgħu ngħidu li huwa sempliċement slogan ma' dak li aħna diġà stabilixxejna fil-programmi li diġà jeżistu allura ma naħsibx li nixtieq nagħmel enfasi kbira fuq dan, però hemm xi ħaġa oħra li tgħid xogħlijiet ġodda u dinja dak dak li verament għandna bżonn bħalissa. Anka jekk aħna nappoġġaw jew ma nappoġġawx l-universitajiet fl-Unjoni Ewropea minħabba illi ħafna minn dawn l-universitajiet mhumiex tajbin u sabiex intejbu dawn l-universitajiet ma sibx li ħatal differenza l-ammont ta' flus li għandna ħan investu fihom, iżda rridu naraw kif aħna ħanbidlu l-istruttura interna ta' ġestjoni kif ukoll dik esterna tal-edukazzjoni jiena naħseb illi dak għandu xieqsam il ħor inta opportunitajiet ta' xogħol għażaża hemm bżonn investu iktar flus sakemm ikun hemm mekanizmi adattati ħalli naraw li permezz tagħhom il-flus li aħna kull din investu fuq dawn l-inizjattivi verament iwasslu għal titjib reali għal dawk li jixtiequ jerġgħu kollhom aċċess għas-suq tax-xogħol jerġgħu jmur lura għax-xogħol. U anke jekk naħsbu fuq il-ġejjieni tal-Ewropa, naturalment il-qatt fost iż-żgħażagħ hija waħda mill-iktar Eh, l-ikbar problemi li għanna, l-ikbar tifija nistaw nejdu li għanna bħalissa u nafu li l-budget tal-Unjoni Ewropea huwa budget pjuttost limitat u li ma jistax isolvu l-problemi kollha li suppost isolvu l-budgets nazzjonali, però l-istruttura l-prioritajiet tal-budget tagħna tal-Unjoni Ewropea jistgħu jagħtu indikazzjoni ta' kif aħna nasbu illi ehm, Eh, naħsbu dwar is-sitwazzjoni f'dan iż-żmien ta' kriżi finanzjarja. Grazzi ħafna issa Survon. Jiena rajt dan ir-rapport u naħseb li interpretajtu tajjeb u nista' ngħid li dan huwa rapport tajjeb ħafna lura nixtieq nitkellem fuq żewġ punti biss. L-ewwel punt għandu x'jaqsam mal-fond tal-ħalib Għawek għaw suġġerimenti li aħna forsi nistaw niddiskutu proposti dwar il-fond permanenti tal-ħalib, ma nafxek il-parlament jishtuqux dan jew kella dan il-komitat il biss. Jiena xtaqt li insaqsi il rapporter dwar dan il-ħabba li fil-bidu din kienet se tkun biss miżura temporanja. Jiena naħseb li rridu nifukaw ukoll fuq il-priorità prinċipali tagħna minħabba li naħseb li ħafna mill-programmi u inizjattivi li jistgħu jgħinuna sabiex noħorġu minn din il-kriżi finanzjar nistgħu nsibuhom fil-kontest ta' programmi qafas kif ukoll il-fondi strutturali u ta' koeżjoni. Jiena nixtieq ukoll ngħid illi il-żida ta' 16.9% f'heading wieħed be ma nafx jekk dan jista' ġverament ikun effettiv l-aħħar mill-aħħar hemm ħafna ħafna provi li jgħidu li fil-bidu l-programm jimxi jimxi verament bil-mod u mbagħad jinbidel il-progress u ma nafx jekk dan is-16.9% ta' żieda u ix tajjeb ukoll l-istituzzjonijiet l-oħrajn. Jien ma naħsibx li aħna rridu nsaqsuhom sabiex huma juruna il-budget emendat tagħhom ħalli nitlobuhom jekk huma jistgħux jesprimu impenn fuq dan. Grazzi ħafna. Il-Direttur Ġenerali. x'kummenti tixtieq eh, tirribatti issa wara l smajna da kollu. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna l-membru ta' dawn l-membru ta' dawn ta' dan il-kumitat ta' dawk il-punti kollha. Jaha nipprova inwieġeb xi ftit mill-mistoqsijiet u nikkummenta dwar il-punti illi saru dwar il-Kummissjoni fil-din id-diskussjoni li għadda kemm smajna. Lawnet, fuq il-programm tas-sena 2020 jiena nixtieq illi nsemmilkom numru illi jista' jgħinna sabiex nimmaġinaw aħjar l-interface ta' bejn il-budget u dan il-programm. Minkejja l-fatt li l-budget għadu lura ħafna mill-fatt li dan jista' jintuża bħala strument sabiex nimplementaw il-programm minħabba illi naturalment dan il-programm ikopri kamp ħafna iktar wiesa minn dak tal-budget. Jiena però nixtieq ngħid illi minħabba illi għana nixtiequ nirrispettaw u nkomplu nħadnu din is-strateġija tal-Europa 2020 u għanna 59 biljon euro li ħajkunu investiti u dan huwa perċentwal żgħira mill-budget. U dan huwa eżattament kemm ħajkun investit fil-strateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 u naħseb li fil-kontest ta' dawn kollha flimkien mal-ambizzjonijiet tal-Kummissjoni aħna nafu li ħajkun hemm bżonn ta' xi bidliet u eh, anka dwar il-kwistjoni li għandha x'taqsam mal-programmi li huma indirizzati li qed jindirizzaw liż-żgħażagħ dawn huma parti importanti dawn il-programmi mill-budget u din miex m'għandix taqsam mal-fatt li aħna nħarsu lejn linji individwali. U meta nħarsu lejn il-budget, u l-parti tal-budget li hija dedikata għaż-żgħażagħ naħseb li dan huwa din hija kwestjoni li jitlu fija ħafna setturi differenti. U jekk nagħtu ħarsa wkoll li ċifri li għandna dispożizzjoni tagħna. nistaw naraw li kien hemm xi żiddiet fil-mija pereżempju. għall-qasam taż-żaża dedikata z-zaza, anke jekk tħares li jitċifri tal-programm Youth on the Move, illi huwa l-iktar kważi għat mill-iktar programm importanti għal eh, programm tas sena 2020 u għak għedin nitkellmu fuq Erasmus Mundus, eh, tip differenti ta' programmi li ħeġu mobilta u aħna din u ukoll inħarsu lejn iż-żidiet li ħajsiru bejden is-sena u d-dieħla. Ħajkun hemm żieda ta' 1.7 biljun euro u iktar. Issa jkun il-ċifra tilħaq iż-żewġ biljun euro illi jammonta għal 13.4% tal-flus illi qed ikunu vestiti għaż-żgħażagħ Floqsma tal-politika differenti naturalment. U allura jiena naħseb illi hija xi ħaġa onesta ħafna li ngħidu li dan li qed isir hija xi ħaġa kbira u xi ħaġa li ma nistgħux ninjoraw. Minkejja iż-żieda li saret u l-budget. U issa nistgħu nitkellmu fuq il-proġetti privati u l- l-azzjonijiet ta' tħejjija u jiena nixtieq ngħid illi mill-perspettiva tal-Kummissjoni aħna din nistennew il-proposti tal-Kummissjoni nixtiequ nagħmlu sa' Ġunju ħalli dawn jaslulna qabel l-ewwel qari. Jiena smajt bir-reqqa wkoll il-kummenti li għamlet is-Sinjura Kessler dwar il-politika esterna u l-mistoqsija tagħha dwar iż-żieda għal ċertu budget lines jena nixtieq ngħid sempliċement illi dawn kienu sagrifikati qabel in-negozjati fis-sena 2005 kien hemm daqsxejn ta' żieda però dawn iż-żidiet fil-budget jikkorrispondu eżattament mal-programm mal-programmar finanzjarju. U allura jekk wieħed ikun qed iħares li t-tendenzi u n-numri u ċifri fil-qasam tal-politika esterna naħsbu illi tistgħu tuna raġun u nixtieq ukoll li nitkellem fuq kumment tar-rapporter li għamlet dwar il-paragrafu 56 jiena nixtieq ngħidilkom li aħna għandna l-istess ħtiġijiet, ġifieri aħna nixtiequ li dan id-dokument ikun tradott dan huwa dettal per huwa dettal importanti ħafna fis-sens li iż fil-budget amministrattiv tal-Kummissjoni huwa ta' 2.9 u dan ifisser il l-perċentwal għall-amministrazzjoni jgħat jonqos meta mqabbel ma' istituzzjonijiet oħrajn. U allura naħseb illi fil-fatt id-dokument jista' jkun interpretat mod differenti u ħafna jiddependi fuq eh, il-mod ta' kif għana eh, nistaw ninterpretaw l-verżjoni ħarija. Jiena smajtu kol ħafna dwar dak li intqal fuq il-budget, budget li kien imħejji f'nofs il-kriżi finanzjarja u kien daqxejn ta' sitwazzjoni wara nistgħu nsejħula li kienet qed tkun esseħ wara l-kriżi finanzjarja. Minħabba li kena programmi tal-kupru, maħsubin, fil kuntesta dan il-budget u fil-fatt nistgħu naraw li għamilna xi tip ta' progress u aħna ninsabu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. Fil-fatt sitwazzjoni illi hemm bżonn li tkun riflessa fil-budget. Jekk wieħed iħares li jekk li situazzjoni budġetarja ġenerali tal-Unjoni Ewropea, nista' naraw li situazzjoni tal-budget Ewropew hija differenti ħafna mill-budgets nazzjonali u naħseb illi nistgħu ngħidu illi dawk l-affarijiet li aħna nagħmlu fil-kuntest tal-budget jista' jkollhom impatt negattiv fuq il-prospetti. U allura rridu naraw illi noqogħdu attenti ħafna meta qegħdin nagħmlu rabtiet fil-budget f'direzzjoni jew oħra. Grazzi. Grazzi, Direttur Ġenerali, permettuli nikkumenta ftit qabel ma Sidonia tikkonkludi dan il-punt importanti ħafna fuq l-aġenda tagħna. Kif qal is-sur eh, Jean Jean għal ftit ġimgħa rajna kriżi ikbar li ma konniex qed nistennew meta dan il-budget kienet jiġi preparat Aħna fit-18 xahar rajna tlet eh, mal-tempati kbar l-ewwel il-kriżi finanzjarja, mbagħad il-kriżi ta' dejn privat, bat ta' banek f'ħafna pajjiżi li spiċċaw f'sitwazzjoni eh, ferm diffiċli. U mbagħad kien hemm tempesta oħra li kienet ġejja mill-ewwel waħda u kienet l-ewwel eh, reċessjoni ekonomika wara l-gwerra u dinja xi ħaġa li issa qed narawha fl ekonomiju kollha tagħna u wkoll fil-budgets nazzjonali tagħna b'mod indirett u wkoll bl-effetti tagħha li qed tinħass eh, nħasif daw l-ħar xur. Mbagħad it-tielet waħda kienet il-kriżi ta' dejn sovran dejn pubbliku fl-Ewropa kollha. Jekk il-Kunsill Ewropew kellu jagħmel dan il-pjan eh, ta' bailout eh, Eh, huwa fil-fatt għamel hekk għaliex eh, il-players il internazzjonali bdew jisaqsu domandi dwar din il-kwistjoni daw d dejn sovran u dwar il-proċess ta' xiri li kienu tossiċi u perikolużi ta' skem kienu subprimes ftit ilu radini għas situazzjoni din għattilet mal-tempata li ninsabu fija. Aħna ma nafux eżattament fl stat ser ikunu l-ekonomijiet għana 50 ġemat li ġejjin u 50 ċur li ġejjin. Għaliex, aħna m'għandniex. Is-sitwazzjoni ċara tal-futur ta' x'inhu ma' rekwiżiti ta' vera u x'ser ikun il-budget kif ser ikun infassal il-budget biex jgħin din is-sitwazzjoni għal stant irid nkunu konxi biex imbagħad ma ngħidux li kienet il-kummissjoni, tort tal-kummissjoni. Għaliex soft it-tnir xurilu ma konniex anka ġemat ma konniex nafu zattament x'kienet is-sitwazzjoni x'se jiġri, rridu nieħdu konsiderazzjoni allura ġew iż-żewġ maltempati fl-2008, 2009, 2010 u il-pjanijiet tal-kupru taħt il-pakketti ta' stimulu. Issa naħseb li rridu nirrikonoxxu l-fatt li rridu ninkludu t-tielet tempesta fil mal-tempata fil karkolitana 2011 ovvjament huwa l-ewwel żmien li fiħanna il-regoli u tawara l-Lisbona. Nasib li kollega tagħna għandu rġun meta qal li rridu nifokaw fuq il-prioritajiet uh, għat-trialogu. U dan huwa ġudizzju tajjeb għalina. Irridu naraw eżattament jekk aħna rridux nagħmlu lista taffariet affarijiet li nixtiequ għal vakanzi tagħna jew inkella irridu naraw jekk eh, għanniex eh, xi żewġ jew tliet prioritajiet, forsi anke priorità waħda biss. U naraw eżattament fejn il-Parlament eh, ser jitfall flus tiegħu il-kwistjoni politika u l għanija li ser tiġi mistoqsija fir rigward tal-Stati membri hija li aħna tanna lawn resources, l-istess own resources, għana bidninix il-sistema ta' own resources u l-istati membri għallura se jizidu l-kontribut tagħhom l budget Ewropew fl-2011 taħt il-situazzjoni preżenti, ovvjament pajis bħal Greċja, ser jkoll isib diffikulta biex jagħmel dan iżda mbagħad pajjiżi li huma stess iżiedu l-livelli tad-dejn tagħhom ta' l-għandaj daftis biex jgħinu l-pajizi jew ekonomiji eh, bil-problemi ser ukoll mhux ser ikunu lesti daqshekk li jagħtu iktar flows. Issa aħna fl-Unjoni Ewropea bis-sitwazzjoni li ninsabu fiha Aħna l-essil noqodu nal-friskaw li l-istati membri nejdu l-om l-pjanti publiċi taħħom ma ġewx eh, immexxija b'mod tajjeb u ser ikun diffiċli eh, li rridu naqsu l-budget biex nispiegaw li rridu naqsu l-budget tal-oħrajn u nżidu tagħna. Aħna rridu nirrikonoxxu l-fatt li ħafna mill-istati membri qegħdin Eh, jesagġeraw, edin jonfqu zzejja tiktar mill-li jifilħu u għallura rridu nsibu modi ta' kif in eh, nejxu skont dak li nifilħu nħalsu. Naħseb li l-ekonomisti kollha jaqblu li fi żmien ta' ċessjoni bħal din preżenti li eh, qed insibu għadaqsek diffiċli biex noħorġu minna jekk l-infiq pubbliku kollu jonfoq dan ser ikun ser iżid iktar reċezzjoni u ser nidħu f'ċirklu vizzjuż. U jiena naħseb li permezz tal-kriżi ġdida li għandna wara l-bieb ser ikun hemm raġuni valida għalfejn l-istati membri jridu joħorġu kollha minn din is-sitwazzjoni flimkien. sabu mod ta' kif joħorġu mid-dejn pubbliku, mill-kriżi ta' dejn pubbliku li affaċċajna l-ġimgħa l-oħra. Irridu nsibu mod ta' kif insibu kol soluzzjoni komuni pajizi li kienu miexin tajjeb jew ħażin qabel ma kien hemm il-kriżi irdu jkoll jgħinu. Issa l-aħħar kumment li xtieq nindirizzaħ il-Kummissjoni. Iżda wkoll indirettament li l-Kunsill ukoll il-membri kollha tal-Kumitat tal-Budget il-ġimgħa l-bira kien hemm pjan li ġie adottat u dan kien jinkludi dispożizzjonijiet li jekk taraw ftit il-loġika warajja hemm qatt tanfiq u l-istati membri edin jajdu li mill budget nazzjonali aħna ser nisselfu, inselfu, niprofdu garanziji, iżda hemm dispożizzjoni waħda hawnhekk li hija artiklu wieħed eh, li jgħid li l-Unjoni Ewropea ser tkun tista' isselef u tissellef għalija nifsa. Jien rrid inkun ċert li fl-arranġamenti prattiċi li jieġu deċizi. Aħna jkonna trasparenza, jkonna onesta u ma jkonniex uh, off-balance sheet items, aħna ma jridux situazzjoni uh, eh, ta' dan it-tip, aħna jridu mm, budget uh, tajjeb, mezz tal-budget tajbin, għaliex inkella nser kollok il- regoli uffiċjali għal budget tal-Unjoni Ewropea, iżda mbagħad ikollok proċeduri oħrajn differenti li nsabu hemm ukoll iżda li huma soġġetti għal regoli oħrajn u li jisom ikunu xi tip ta' parti inviżibbli ta' din is-sitwazzjoni kollha kbira. Tista' tiftakru li fl-aħħar 18-il xahar aħna konna qed nilmentaw mal-banek il-kbar li huma kellhom ehm, Of balance sheets iżda naħseb li issa Is-situazzjoni tinbidel l-istati membri jridu jħarġu b'mezzi ekonomiċi budgetari għal arranġamenti prattiċi u ma kollha jridu jisibu mezzi ta' kif jkonnetta eh, jqablu dan mal-budget nazzjonali tagħhom. Aħna għandna obbligu hawnhekk assiguraw li partijiet ta' komunità hawnhekk ikun lil mill-kritika għaliex bitċar aħna rridu natu kont li ċittadini U namlu dan permess ta' fiduċja ta' kulħadd hawnhekk issa għal benefiċċji benefiċċju ta' dawk kollha li staqsew domandi Naddu l-kelma li Sidonja, grazzi ħafna tal kommenti ta'kom, ta' dawk ningrazzjakom lil dawk li oġabom ir-rapport u ningrazzjaw kon lil dawk li kritikaw kommentaw xi ftit. Anzi, grazzi ħafna iktar għaliex hemm lok allura biex niżviluppaw il-dokument tistaw tibatu l-emendi, għandkom ċans sa 12 ta' Mejju f'nofsinhar naf li ma tantx eh, hemm żmien, però nispera li eh, nirċivi il test ta'kom. Jekk permettu li, Sur President, jena ser nirreferi għal ftit punti. Mus ser nikonkludi, iżda ser nikjarifika xi punti. Jena naħseb li ninsabu f'sitwazzjoni drammatika bħala membri tal-Kumitat tal-Budget anka wkoll bħala politiċi aħna involuti f'dak li qed jiġri, aħna qed naraw il-kriżi dawn il-kwistjonijiet kollha mill-ewwel paġni tal-gazzetti dawk l-iktar jandhom x'aqsmu maċ-ċittadini tagħna. sa wkoll iridu nifhmu l-limiti tar-rapport tal-eżerċizzju tal-baġġett tal-2011. Għal daqstant naf li hemm bżonn li ndaħlu punti kbar fir-rapport, punti importanti fir-rapport, però jew inkunu disciplinati u realistiċi jekk jġobkom. Punti ieħor hemm differenza bejn budget ta' l-Unjoni Ewropea l budget nazzjonali fl-Istati membri din id-differenza hija kbira u din hija raġuni għalfejn aħna għandna diffikultajiet biex nirrispondu għal kriżi mal-budget tal-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari l-budget nazzjonali jispiċċaw kull sena bid-dejn b'telf ġifieri. U il Però l-budget Ewropew jispiċċa kull sena Eh, bżieda eh, surplus u natu l-flus lura lill istati membri allora din id-differenza bejn dawn iż-żewġ kreaturi tal-budget. U huwa diffiċli ħafna xi kultant li tispjega liċ ċittadini kif dan huwa possibbli li aħna nerġgħu nirritornaw il-flus lill istati membri li għamlu dan l-eżerċizzju b'mod birreqa ħafna hawnhekk fil-Kunsell fil-Parlament natu prioritajiet, situazzjoni differenti ħafna mbagħad nindunaw li għatfadal il-flus żejda. Allura rridu niftakru li l-budget tal-Unjoni Ewropea huwa mm, mm, Odda limitata ħafna biex tirrispondi għal kriżi tal-Istati Membri. Sissa il-budget tal-Unjoni Ewropea ma kienx jintuża għal pala risposta għal eh, kriżi ġewwa Stat Membru għal dan il għanna Limited uh, Payment Balance Facility li kienet intużata biex tigarantixxi s-self għal stant din l-għodda hija limitata ħafna. Jekk irridu nagħmlu tibdiliet f'dan għandna allura rridu niddiskutu bis-serjetà ħafna mm, ma' Ekon, il-Kumitat tal-Budget u l-Ekon. Jien mhux ser noqgħod niddebatti dan għaliex għadu u naħseb li għadu kmini wis biex dan jiġi inkluż fil- il il-budget tal-budget tal-2011. Il-budget tal-Unjoni Ewropea xorta waħda fl-opinjoni tiegħi huwa għodda importanti utli. Mhux biex jien il-budget nazzjonali, diġà qed li dan mhux il rwol tiegħu jekk ser ikun rridu niddiskutu iktar fid-dettall qabel ma nibdew ma jibda jkun iservi għal dan il-għan. Però dak li rrid ngħid huwa li il-budget tal-Unjoni Ewropea għandu lan li jiffinanzja kwistjonijiet li ma jistawx jiġu trattati b'mod individwali mill-istati membri iżda b'skop modest, ban modest, u għal-stant hawnhekk jiena ġbajt semmejt il-politika tal- tazzaza, għaliex naħseb li f'dan il-qasam nista' nagħmlu differenza għaliex hemm dimensjoni transkonfilari li mhux neċessarjament insaf politiċi oħrajn. Għal daqstan dak li eh, uħu lu valur miżju tal-Unjoni Ewropea. Allura f'dan ir-rigward iva nistgħu nagħmlu differenza. Issa punt ieħor li limita il-rapport tiegħi dan għandu ma l punt dwar ix-xogħlijiet u tkabbir. Jien ukoll minix ċerta ħafna jekk il-budget Ewropew huwiex l-odda li għandna bżonn Eh, biex ikonna il-bidla ta' vera, allura ja ma ludu xruħna unek, jek ma jkonniex tibdiliet leġislattivi paralleli li jamlu titjib fil-politika tal-impjegi, għawnek mus se nikrijaw eh, xolijiet permezz tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Punt ieħor li jirreferi b'mod ġenerali għall istraġija tal-2020, il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa għodda tajba ħafna utli, iżda naħseb li d-dibattitu għeb li niżer ikun Eh, fil-rigward tal-loda regolatorju leġislativi kif iridu nimplementawhom dawn. Mhux għax m'għandix immaġinazzjoni hawnhekk nista' npoġġi idea kollha tiegħi hawnhekk dan ir-rapport għaliex qed nillimita lil innifsi għax iridu niftakru l-perspettiva, x'inhi l-perspettiva. Issa lura l-2011 u l-kummenti tagħkom. Reporter speċjalizzati jaħdmu flimkien mal-kumitati u jiena naħseb li dan eh, jeħtieġ li nikkumenta ftit dwaru. Naħseb għaw possibli li f'data ta' skadenza da' sekk stressanti jena naħdem ma' komitati aħna ir-rapporter speċjalizzati għal-budget. Jena kelli la' maħħom, jena aġġornajta bil-mezz tal-email dwar timing u dwar l-oda li jistaw jużaw biex jamlu emendi, prezentaw emendi u kol li kista jkun jiprezentaw l-opinjonijiet tagħhom. Jena Kif diġa qed jiena konxja ta' l-istress li qed jaħdmu fih u ser niltaqa' ma' rapporters fit-19 ta' Mejju qabel il-votazzjoni tar-rapport tagħna fil-Kumitat tal-Baġit u allura nisperaw li din il-laqgħa jkun din laqa tkun il-post fejn jiena nkun nista' niddiskuti magħhom emendi li nkun nista' nippreżenta Għal daqstant minna ħatijaj jem rieda li ninkludi dawn il-punti u kol anka taħt din id-data ta' skadenza daqsek stressanti. Issa, punt iħor dwar dwar importanti ħafna u rrit nirrispondi għad direttur ġenerali dwar il-program Youth Dawn huma kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal mażaza ħdin mhijiex ossessjoni tiegħi ma jridkomx taħsbu li jinek nisma' kwistjonijiet ta' żgħażagħ, programmi ta' żgħażagħ qed naħseb li kollox tiġi kopruta hawnhekk lej jiena nħoss li kwistjonijiet tal-impjiegi, tal-edukazzjoni, taż zaza jieġu imsemmija taħt budget lines oħrajn u anke fil-monitoring group jiena sejt xi domandi li diġi employment u mluni jiena naf li l-jut huwa kopert ukoll mill-Fond Soċjali Ewropew iżda l-Kummissjoni ma staċ tipprovdi li biżjed informazzjoni dwar minnuma huma dawk li qegħdin jibbenefikaw. Hemm zaza fost dawk li qed jibbenefikaw iva, naħseb li iva. Iżda ma nistgħux nitrattaw eżattament x'inhu l-profil ta' dawk li qed jirċievu l-għajnuniet, l-età tagħhom, l-edukazzjoni tagħhom e, situazzjoni ta' suq ta' xogħol tagħhom, eċċetera. Din hija xaġa problematika. Irridu nkunu nafu minnu huma dawk li qegħdin jirċievu l-għajnuniet f'dan il-qasam dawn il-programmi ta' zaza huma fermi importanti minn l-att tal-budget għaliex naħseb li huma effiċenti ħafna u din hija xi ħaġa nitlob lill-Kummissjoni għalija u jiena qed nistenna risposta li xamil kalkoli tiegħi jekk inti tikkom tqabbel programmi bħal Youth in Action u jew inkella lifelong learning, mod partikolari Youth in Action li jagħmlu attivitajiet għaż zaza situazzjoni eh, ta' per eżempju meta jkun qed xogħol jew inkella meta jkun qed ifittxu eh, li jitalmu eh, kwistjonijiet li ma jġux malma ġewwa l-iskola, per eżempju, jekk inti tikkalkula kemm jiswa dan għal kull persuna li qed tibbenefika minn dan jekk tiffinanzjah permezz tal Youth in Action Program jew inkella permezz tal-Fond Soċjali Ewropew inti tkun ixxokjat. Għaliex huwa iqum ħafna flus jekk inti tagħmlu permezz tas-Fond Soċjali Ewropew huwa ħafna irħas jekk inti tagħmlu permezz tal-Odda tal-Youth in Action. U jiena tlabt il-Kummissjoni biex tiċċekkja eżattament jekk dak li qed huwiex minnu jew le. U jiena qed nistenna l-kalkoli tagħhom biex inkun naf eżattament x'numar il-konklużjonijiet tagħhom. Allura, din hija kwistjoni ta' politika, priorità politika u din hija kwistjoni ta' effiċenza tal-flus li għandna dispożizzjoni tagħna. Għal daqstant nixtieq li intom tifmu x'inhu r-raġunament tiegħi għal eh, dawn l-ideat. U għakol mezz ta' kif intejbu l-involviment ta' ċittadini mux biex biex natu servizzi ta' għakol biex n-nis jiparteċipaw iktar eh, fi stadju bikri. Hemm kuntesti ieħor għal dan jiena nixtieq nirrispondi għal kwistjonijiet dwar il font tal-ħalib dan kienet ix-xewqa tal-Parlament li ikonna soluzzjoni permanenti u f'dak li qed fir-rapport tiegħi jiena nixtieq li jkun hemm evalwazzjoni min naħa tal-Kummissjoni jekk kienet ta' suċċess jew le, il-font tal-ħalib, x'tallimna minnu U jekk għanniex inkomplu jew le, naħseb li m'għandniex din l-informazzjoni s'issa biex inkunu nistgħu Nasaw konklużjonijiet għal daqstant rridu nistaqsu l-Komissjoni biex tagħmel follow l-implementazzjoni tal-fond tal-ħarib. Naħseb li l-Ewrop tal-2020 u il-fat li jettati smirġadda ġodda l-fondi ġa eżistenti Di għaxġa importanti ħafna. Xser niksbu per eżempju dawn il-programmi ġa esistenti jinsejħulhom programmi li ser jikontribwixxu għall-Ewropa 2020. Dina xaħġa ħaġa rridu niskutu iktar fid-dettall, rridu nieħdu konsiderazzjoni ċertu uh, perikli li jista' jkun hemm xi taħwi tal xi ċertu għal ċertu ismijiet li ġawma marufa fost il- l-utenti jekk irridux li jiġri dan eh, dawn il-punti jridu jiġu diskussi. B'nofs il-budget li jrid eh, jikkontribwixxi għall Ewropa 2020 dija importanti ħafna, diskussjoni importanti ħafna. Jekk insejt xi ħaġa affruli jiena ħadd nota ta' kollox, eh, nipprova nara eżattament jekk għandi xi punti li nixtieq insemmi. Ovviment jiena qed nistenna l-emendi tagħkom u se nikkonkludihom, skużawni, kemm jista' jkun. Punt importanti ħafna dwar e, konklużjoni ta' rapport tiegħi li mhux daqshekk wieħed tradizzjonali. Jiena mm, minix komda li niddiskuti dan B'din situazzjoni għanna unek jena nemmen li dawn il-punti li juma ħafna u ma punt tatlu għalina biex bekk nkunu nistaw nelaboraw iktar dak li qed jiġi propost, jiena mhux ser innaqqas xi punti f'dan l-istadju iżda forsi situazzjoni oħra nista' niddiskuti eh, xi punti elementi eh, punti u elementi importanti ħafna għal dan il-mandat, però naħseb li jridu nerġgħu niddiskutu din din il-kwistjoni iktar bejnietna. Eh, grazzi. Grazzi ħafna Sidonja. Grazzi l-kollegi l-oħrajn ipparteċipaw f'dan id-dibattitu interessanti ħafna. Issa naddu għal data ta' skadenza għal dan ir rapport għanna data ta' skadenza għall-emendi li jappitada 12 ta' Mejju f'nofsinhar it-tieni laqa li semmit Sidonja tal-grupp ta' ħidma flimkien mal-rapporters tal-budget mill-kumitati l-oħrajn fit-19 ta' Mejju u eh, data ta' skadenza għall emendi eh, għaddiet, ovvjament, iżda u importanti ħafna kif qalu uħud li aħna nżommu eh, flimkien mal-komitati eh, l-oħrajn għaliex l-input tagħhom ser jkun importanti ħafna fil-rigward tal-emendi tal-budget. Il-votazzjoni ser tkun fit-2 ta' Ġunju. Aħna ser nieħdu dan il-punt fil-plenarja probabbilment fis madwar 16 ta' Ġunju fi Strasburg Issa kif kienet jissuġġerixi, kienet tissuġġerixxi rapporter, għanna rridu nsibu mezz. Bejnietna ta' kif nsibu kompromess fuq dawn il-kwistjonijiet li huma ta' priorità għalina u mbagħad niżluhom fuq l-aġenda tal-koordinaturi u mbagħad nisperaw li ndaw insemmuhom fil-plenarja aktar tard. sessjoni in kamera. Aħna għattajn aktar ħin mill-pjanajna l fuq dan il-sujġet, pero naħseb li għu importanti. Allura se se dedikaw il-pjata tal-ħin għal-punti li fadlina, punt 5. Tif numero 2 eh, sur. Paġġet emenda l-omlu 2 Komitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u anke l-Komitat ta' Reġuni. Jekk nifhem tajjeb m'għandekx elementi ġodda meta mqabbel mal-aħħar darba. Is-sur manka sejtina eh, stampa ta' fejwa sanna palissa fuq il-kwestjoni. Dziękuję pan predseda. Eh, Sytuacja ohradom uprawnych rozpocztu číslo 2 sa od Grazzi ħafna, Sur President. Fuq dal-budget ta' minda. Ma tantx għandna affarijiet ġodda mill-aħħar li tqajna qed nistennew għall pożizzjoni tal-Kunsill u qed nistennew il kompożizzjoni ma tal-parlament ukoll. Jiena ottimist ħafna fuq se jagħmlu l-kumitati. Il-kumitati għandhom aktar poteri issa għandhom aktar xogħol xi jagħmlu b'riżultat tat-Trattat ta' Lisbona. Għandna 10.5 miljun euro u għal-kem fil-plenarja ta' april votajna fuq il-budget ta' emenda l-emmont xorta jista' jonqos, jista' jonqos għaliex Komitati li jista' ma jkunux jistgħu jużaw l-ammont. Issa rigward tar-rapport tiegħek fuq l-inigwida proċedurali, fid-dawl tal-adozzjoni ta' Trattat ta' Lisbona għanna punt 13, għanna punt 13 unek li nsaħħu l-kooperazzjoni bil istituzzjonijiet stadji varji fil-proċedura budgetarja u għal numru ta' xhur issa ma kenniex informazzjoni ġodda. Huwa diffiċli ħafna li tikkonkludi l-kunsill għandu opinjoni differenti jew le li rridu namlu u li nuru illi għanna bżon trilogu fit-13 ta' ġunju kemxejn tard fil-ġurnata u dak kollox minn għaj. Très merci beaucoup. Tajjeb, wis grazzi ħafna. Għal daqstant mxafejn ħlu s fuq dan il-pont fuq daw iż-żewġ suġġetti ta' punt 5 u 6 fuq l-agenda. Nafu fej wasanna. Aħna adottajna l-punt minnar ma stennejna l-adozzjoni mill-Koreper u bittama li Koreper kun jista jadottaħ malaj kem jista jkun warajna. Ma kenniex maġġoranza kwalifikata sfortunament f'kore persa biex nadotaw dan is-suġġett. Għal daqstant, f'konverzazzjonijiet, eh, għanna diskussjonijiet ma' l-Presidenza Spanjola u l-Komitat Kontroll tal-Budget issa qed ikollu diskussjonijiet u issa aħna l-Komitat tal-Budget ksibna l-għol tagħna. U se jkollna naraw mal-koordinaturi u l-autoritajiet kif dan jista jimxi kif ntqan rapporter. Grazie għalek sur manka nissuġġerixxi li issa ngħaddu għal punt seba'. Il-qafas finanzjarju multianwali fis-27 ta' April il-Kumitat adotta rapport Il-Kommissjoni għanzi adottat rapport fuq il-ftehim interistituzzjonali dan il-rapport għadda li l-nessa u issa nitlob li Sur Berger sabiex jgħidinna l-opinjoni tiegħu dwar dan. Eja ma ninsewx li għanna punt minja fuq l-agenda u ukoll l-aġġustament tekniku. Rajmer, Kjordbuk. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Grazie ħafna, Sur President. Sinjuri, dwar punt 8, punt 16 u 17 tal ftajim interistituzzjonali illi jitratta aġġustamenti tekniċi. l kommissjoni issa il-Komitat ħaj jistess il-Kommissjoni sabiex jgħid l-opinjoni tiegħu tiftidliet fil-GNI aġġustamenti inklużi x'numa l-implikazzjonijiet għal pajjiżi li jaqgħu taħt il-koeżjoni. Fuq l-implementazzjoni tal-temi interistituzzjonali, disċiplina budgetarja, ecc. Għanna tlet valutazzjonijiet li xtaqt rissa Il-valutazzjoni bażika hija sodisfaċenti għaliex tkopri problemi ta' implementazzjoni li ntajna maħħom fl-aħħar snin u tipprovdi fil-fatt stampaċċara ta' situazzjoni minix tan sodisfatt dwar l-implikazzjoniet politiċi tista' tara fejn il-konklużjonijiet l-implikazzjonijiet sejrin imma iktares lejn it-titjib il ġibna. Wieħed jista' jara l-affarijiet diffiċli segwihom. Abbażi tal-alternattivi preżenti għandna alternattivi issa il għandhom jiġu ċarati u hemm ukoll kwistjonijiet pendenti dwar il-budget. Il-Kommissjoni xtaqt nistaqsija u mhix lesti illi jinkludu dan f'aġġustamenti li għandhom isiru. Għal dak l-implementazzjoni tal-qafas multi u ma nistax nimmaġina fuq kwestjoni differenti effettwati hawnhekk li nistgħu nistennew sabiex ikollna il-qafas multianwali il ġdijt ikun stabilit bisħiħ. Hemm punt wieħed illi jiena jaħsadni. Suġġerit leġittima kommissjoni ma ħanitratta minn wara jiena Meta għandna marġni qed tisparixxu jew taħt pressjoni kbira u meta wieħed iżomm f'moħħu illi għandna alternativi limitati għal finanzjament ta' prioritiet politiċi ġodda kemm jekk l-istrateġija 2020 jew kemm jekk hija konsegwenzi ta' tibdil fil-klima qabel u wara l-2013 u jew affarijiet oħra? Int għana għek li għanna alternativi differenti u għanna possibiltajiet tradizjonali nistaw niblu ċaffariet għan l-istrument ta' flessibilita. Nistaw u kol naġustaw l-affarijiet billi nżidu minna u naqsu minna ħal-oħra jew ikonna increase net flapper ceiling mill-72-13 un batana kustan diffiċli. Possibilitet finanzjari il-mumiex taħt l-IIA pal Bank ta' Investiment Ewropew jew finanzjament permezz tal-Istati membri jistgħu wkoll ikunu eżaminati. Jiena naħseb illi huwa tajjeb li taħseb dwar alternattivi differenti. U brainstorming huwa tajjeb meta niġu sabiex naraw x'jista' jsir politikament. Għaliex l-aħħar mill-aħħar trid tilħaq kompromessi, ovvjament, ma dana kollu. Jekk tħares il-possibiltajiet hawnhekk għandna nuqqas rikonoxximent mill-Kummissjoni dwar id-direzzjoni fejn iridu li prioritajiet jimxu. Meta qis diskussjoni li kellna, dibattitu fil-kriżi, eċċetera. Hija ħaġa ovvja li l-Istati membri jistgħu jkunu qed jiffinanzjaw dan u manfushom barra ġifieri il-Baġit Ewropew. U naħseb li din hija ħaġa perikoluża l-aħħar u prinċipju prekolus li tinkludi fil-votazzjoni. Artikli 3.0 u ta' trattat li għaddu li kull spiża tal-komunità u kull tħul tal-komunità għandu kun parti mill pjan budgetarju. Artiklu 0-3 il-komunità għandha mezzi li tal-aqlanijiet tagħha u sabiex ukoll implementa l-politika tagħha. L-affarijiet hawnhekk mhumiex epaċu, eh, ma nafx ċar eżattament. Forsi l-Kommissjoni mhijiex qiegħda eh, terfa l-obbligu tagħha politikament. Nixtieq li llum nistaqsi l-Kommissjoni jew sabiex tkun iktar ċara fuq x'inhi huma l-intenzjonijiet tagħhom. Għaliex jidher li l-affarijiet timorru kontra dak illi għandna f'artikli 3 u 0 u 3 tal-metodu komunitarju li suppost japplika. Ovvjament, naf illi biex ħaġa faċli, għax l-affarijiet eh, eh, qed ittawlu żejjed kif nafu l-ismi finanzjarji ikollhom effett u l-Kommissjoni qed tajt li għandna nippreparaw għat tilegali ġodda u nħarsu lejn valutazzjoni ta' xejġri finanzjarjament. Jien naħseb li għandna jkollna valutazzjoni finanzjarji, però jekk joġobkom għandna niddiskutu dawn fost il-koordinaturi. Sur Gualtieri, ngħidu dwar is-servizzi esterni? xinajdu għal-mekanizmu ta' informazzjoni, xinajdu dwar il-konsekwenzi budgetarji l-oħra minħabba il-bidla fl-istruttura. Għabel maħars lej figuri t pjanar fuq tlet snin, jek ma jkollokx dan, ma, ma tistax tilħaq konklużjonijiet sensibli. U wasal iż-żmien illi l-figuri ikunu ċari, għax inkella ma jkunniex budget ta' tliet snin. Fl-istess ħin, il-Kommissjoni meta niġu għall-implementazzjoni u l-użu ta' paragrafi differenti fl-IAA għandha raġun. illi budgets għandhom ikun adottati fil-ħin allokat. Meta niġu għal-reviżjonijiet, bħala parti mill-proċedura eh, li għadija palessanna Galileo eh, faċilità dwar li kell għalna l-affarijiet kollha għandna bżonn aktar ħin sabiex ngħidu deċiżjonijiet. U spiċċajna b'xi problemi. mal-ħin u enerġija mill tluba sabiex nħarġa bil-flus ġust mhix disponibbli, rrid kirid nkunu nafu kif il proċedura tista' taħdem mod aħjar. Dan se jkun parti mir-reviżjoni eh, u kif se nimmobilizzaw il-fondi u kif senħadmu l-fond ta' globalizzazzjoni, l-fond ta' solidarieta, il rezervi Anka kif il-flus jiġu mobilizzati ċittarom f'kuntesta Lisbona u l-midterm review. Il-konsegwenzi għandhom ikunu ċari. fuq ponti oħrajn nisna nappoġġa l kummissjoni dwarhom. il kummissjoni titkellem dwar flessibilità taħt il-pjan finanzjarju annwali. Hemm xi sfidi iva. Meta rridu nifinanzjaw kozli duwi, awtoritajiet ta' monitoraġġ oħrajn, attivitajiet operattivi ta' GMES, Uħut minn dawn ġew konsiderti parzjalment. Imma aħna rridu nkunu ċari ħafna illi il-marġini disponibli illi għanna għal kategoriji importanti et jitnaqsu għal xej. Kważi laħu level 0 u naqis fin testatura 2 u zida fin testaturi oħrajn Musa se tkun possibbli kif kienet fi snin reċenti. U naħseb li għanna 8 biljuni u nofs illi irnexxilna fl-aħħar snin nimmobilizzaw ta' dan il-mekanizmu. Fjannar 2005 nfakkarkom fil-bidu tan negozjati mal-Presidenza Awstrijaka aħna ressaqna dokumentu għadna tajjeb, la fit se jkunu sempliċi, se jkun sempliċi tibda l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew, pal rapporteri ma jingħad 12 biljun u ma livell minimu biex nadu minn dar-rawd. U ħasbuni miġnun issa qegħdin f'8 miljuni u nofs, nofs triq. U naħseb li l-Parlament tajjeb ikun ċar sabiex ix-xogħol isir mal kemm jista' jkun. Il-Kommissjoni wkoll tirrimarka l intestatura waħed A u tlieta wkoll, tlieta B u erba qed jiffaċċjaw diffikultajiet kbar u naħseb illi se jkollna nassumu fid-dawl tal-problema ġenerali illi servizzi esterni ta' intestatura erba u ħamsa se jkonna problemi kbar. Un id-dubbi tal-li bil-qafas finanzjarju kif għanna nistaw nindirizzaw is-sitwazzjoni kif suppost. Il-Kummissjoni qed tgħid li mhux esklus illi il-servizz esterni kollhom bżonn iktar flus jekk ġabkom kun iktar ċari. Tajb tkun kun iktar ċari f'dan l-istadju. forsi konna konna xie alternattiva jew tnejn fuq il-servizzi esterni. Għat kelmtejn dwar fondi differenti, il komissjoni edha tanalizza dan. U nasib għetam il-bicċa xol tajba u koll. Dibattitu li semmejt dwar kif il-fondi jkunu mobilizzati ma' wkoll parti mill-IIA. U naħseb illi għanna nħarsu lejn kif jaħdmu l-affarijiet f'ċertu perjodi. Partikolarment, għassaj konna aktar użu tal-fond ta' globalizzazzjoni u l-flus eh, tal-fond tal-globalizzazzjoni jkunu permanenti, eccetera, eccetera. Semmejna kol il-strument ta' flessibilità tajjeb, possibil possibiltajiet twal ta' perspetti finanzjarji u komissjoni kommissjoni tajdinna li u għaxa per eżempju l-ammont disponibli kien ġa limitat għal 115 miljun. Għanna flessibilità leġislattiva u l-autoritajiet budġetarji jistaw ineħħu 5% mill-envelopes din xi ħaġa li taqatat il-komitati speċjalizzati ta' din il-Kamra, mhux il-Kumitat tal-Budget. Għanna l-midterm review tal-programm manwali u nimmaġina illi din il-Kamra u l-grupp speċjalizzati se jkunu qed jitmaw dan għaliex nippreparaw il-passi li jmiss għal pjan multianwali. Naħseb illi hemm bżonn dan inkluduh fir-rakkomandazzjonijiet tal-budget 2011. U mitterm review tal-programm annwali ta' xaġa neċessarja l kummissjoni trid tagħmel parti tagħha manka l-Kumitat hawnhekk ridu naraw fejn huma prioritajiet fejn affarijiet huma sussidjarji u fejn affarijiet mhumiex finanzjati kif suppost u fejn il-flus mhumiex biżejjed. Irridu nimxu b'mod serju sabiex niżguraw illi l-kumitati speċjalizzati jifmu aħjar is-suġġett li għandhom qudiemhom. U jagħmlu dan tal-imod illi meta naslu l proċedura budgetarja li miss ikonna aktar kredibilità. il komissjoni kitbet li minħabba tkabbir fil-Miri Ewropej fil instrument ta' flessibilità se jkun wieħed mill-modi kif nistgħu niksbok tar flus. Naħseb li dan il-konoxximent tal-fatt illi l-marġin huma taħt pressjoni u meta wet iqis l-isfidi li għandna qudiemna u meta wet iqis illi fit tlessin li ġejjin l-affarijiet se eh, jikomplikaw ruħom il-strument ta' għax x'aktarx mor se jkun jista' jikseb dak kollu illi nixtiequ. Il-Konsil permezz tal-IIA inkluda xi marġini għal ċertu avvenimenti li ma stawx inbassru ma qatt ma' stajna naraw kemm għandhom ikunu kbar dar marġini Madana kollu minħabba li ma kienx hemm mod kif niproċedu fil-pakkett illi għadna flimkien fil-proċedura budgetarja annwali eh, għanna ehm, stampa ċara ta' kif niproċedu nkella ma sensibu ftejma mal-konsil f'każ ta' affarijiet li ma nistgħux imbassru, irridu naraw tassew dawn xi fissru għax inkella se nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn letteralment u qabel il-programm multianwali. Naħseb il kommissjoni għandha tkun ċara dwar il-konsegwenzi politiċi, partikolarment kif nistaw niksbu marġini suffiċenti, kif jista' jkollna percentaġġ fuqhom minn intestaturi differenti, ovvjament meta tqis per perceiving ta' kull intestatura wkoll għandna bżonn niddiskutu dwar il-proċedura budgetarja u reviżjonijiet pal-parti mill-IIA Nskan fa' paragrafu 22 ta' jajaj fejn għajdu illi għanna 0.73% tal-GDP u dan għandu iġi trattat mod differenti sam. ħafna xogħol xisir dwar dan responsabilità tal autoritet budġetarji ma dana kollu rridu niżguraw illi inħarsu lejn xi permetti trattat għandna l-flessibilità u l- strumenti ta' revizjoni u dawn se jgħaddu mod unanimu fil-Kunsill. Fid-dawl ta' dan kollu xiktar jista' jsir għandna l-marġini għandna tibdil fil-strument ta' flessibilità għandna l-enwil upper ceilings għandna wkoll riservi li jistgħu jitwaqfu dan kollha huma affarijiet li għanna nidiskutu b'mod intensiv f'dan il-komitat. U se jkonna u koll insaxħu l-IIA u mux noqdu nistennew il-pjan multianwali li jmiss. Fidaw da dan il-rapport huwa importanti ħafna illi qabel naddu għal mistoqsijiet orali u risposta mill kommissjoni nħarsu fid-dettalji kwistjonijiet u jkonna wkoll id-dibattitu tagħna nippruvaw noħorġu b'risposta għal rapport u għandna nżommu u wkoll l-aġġustamenti li għamilna b'riżultat tal-Lisbona ngħidu wkoll xirridu partikolarment u x'nistennew mill-return review. Għan jensen Grazzi ħafna sa Ern Jensen. Grazzi ħafna u grazzi ħafna l-ħajma jina u konna naħseb li dan huwa rapport eċċellenti minn tal-Kummissjoni vera ta' dina stampa ċara tas-sitwazzjoni kif ukoll tispjega għalfej huwa daqshekk meħtieġ illi nżommu il-pressjoni fuq il-Kummissjoni sabiex toħroġ bl-evalwazzjoni tal-qafas finanzjarju. Kif aħna nixtiequ ninsistu permezz ta' mistoqsija bil-miktub tagħna. Jiena naħseb illi kien hemm ħafna affarijiet li aħna konna nafuhom diġà, ġifieri l-marġni huma pjuttost ristretti. U eh, naħseb li hemm programm li qed minna kważi biljun euro illi m'għandniex flus għalihom u rridu naraw aħna kif ħansibuhom dawn il-flus u aħna nafu għat nsaqsu l nfusna wkoll xinejdu għal proġett Galileo zgull li ħajkollhom bżonn iktar flus ukoll. Hemm bosta nis illi basta fajt illi basta proġetti li ikunu sviluppati u allura naħseb li anke fil-qafas tal-politika agrikola fejn kien hemm ħafna flus fis-snin ta' qabel maċ hemm ħafna flus. U hemm daqsxejn ta' differenza bejn l-istima li hemm f'dan id-dokument u l-budget tas-sena 2011, però xorta waħda s-surplus jgħat jonqos u dan id-dokument jgħat jgħidilna illi fis-snin li ġejjin għas-senin 2012-2013 aħna nistgħu nużaw il-mekkanizmu finanzjarju ċifiri li l-spejjes ħajkun ħajlħu ċertu limitu. Dan jurina li jista' jkun li konna problema anka f'dan is-settur. Ġifiri anka f'dan l-aspett jista' jkollna problemi kbar. u naħseb illi verament nistgħu ngħidu illi aħna rridu il-podġu kollox u il-mejda rridu koll um, naraw jekk hemm xi talbi ġodda li ma jidhirx li hemm ma trattat ta' Lisbona. M'hemmx referenza għal politika tal-ispazju, pereżempju, kif inhi msemmija fil-Trattat ta' Lisbona. Issa li għanna l spiegazzjoni ta' dan il-mekanizmu ta' flessibilta ħna għanna bżon ta' spiegazzjoni li tgħidilna li forsi dan mhux ħajkun biżejjed. Sedonja semmiet li l-budget tal-Unjoni Ewropea huwa differenti mill-budget tal-Istati Membri minħabba li dan ma jistax ikollu deficit u dejjem nistgħu nispiċċaw b'xi ħaġa żejda u naħseb li differenza kbira hija li apparti mill-budget agrikolu aħna għandna budget tal-proġetti u dawn ħafna drabi jkunu stabiliti għal perjodu ta' seba' snin ikun diffiċli ħafna li tivvinta affarijiet ġodda u aħna issa qed norbtu dejna kompletament minħabba li m'hemm l-ebda marġini ġdid, ġifieri relevanti biex ħanoħorġu aħna xorta waħda rridu norbtu dawn il-fondi u flejjes ma proġetti li qed ikunu implementati bħalissa u din tista' dan jista' jkun eżerċizzju diffiċli ħafna. U issa naħseb li huwa diffiċli ħafna li aħna nappellaw għal iktar flus u fondi fis situazzjoni li nsabu fija bħalissa jiena naħseb li fuq il-level ekonomiku dak li verament għandna bżonn huwa li nkunu sinċiri, npoġġu kollox quddiemna biċ-ċar u bħalissa jisna edin nġibdu saqajn xurxin minħabba l-fatt li aħna din nkomplu ninsistu li rridu nimplementaw ċertu politika u m'għandniex il-fondi meħtieġa sabiex nimplementaw din il-politika. Din mi ħaġa li nistgħu niġġustifikaw. Ningrazzjakom. Grazzi ħafna. Fl-esperjenza tagħna tal-qafas multianwali, aħna nistgħu naraw illi il-budget komunitarju huwa għapjena tal seba snin u dak nazzjonali jkun pjena tal sena u naħseb illi aħna ma nistax nipretendu li aħna qegħdin nippretendu illi qed nivvutaw għal budget annwali meta nkunu qegħdin nivvutaw fuq budget multi annwali bbażat fuq seba' snin. Isir Fern. Grazzi ħafna lil kollega u jena naħseb li r-rapport tal-Komissjoni u kollu għasivi ħafna, pero jena pjuttost imħassab minħabba li jek ta' tuħarsa li l-konklużjonijiet tal-Komissjoni dak li qed ngħidu fihom huwa li hemm tliet alternattivi ġifieri redeployment jew revizjoni. U fost l-oħrajn, u revizjoni hija marbuta biss mal-bidla tal-klima u naħseb li din hija titudni wisq passiva aħna nistgħu nħarsu lej rapport ta' Sidonja hemm ħafna tip ta' politika li ħajkun impossibbli li nsibu finanzjament għalihom jekk aħna ma nagħmlux reviżjoni tajba. Jiena naħseb li din hija konklużjoni wis passiva u pjuttost konvint illi dan rridu nagħmluh b'mod ħafna iktar attiv. Rilevanti l-liter u l-bidla tal-klima. Dawn m'għandniex għażla jom. L-liter u l-bidla tal-klima dejjem iridu jittieħdu konsiderazzjoni. U din mi kienieċ, din ma kienieċ il-konklużjoni tal-Kummissjoni, naħseb li din toħloq ilna problemi. Allura minn dik il-perspettiva naħseb li aħna wkoll kif aħna nistgħu noħorġu b'dawn il-proposti. U din għandha xi ħaġa x'taqsam ukoll mal-baġġet tas-sena 2011 u aħna rridu nkunu nafu wkoll kif noħorġu bil-proposti konkreti hawnhekk. U jekk ma b'dawn b'dawn rapport rridu naraw x'se nagħmlu. Aħna għandna din il-mistoqsija orali qudiemna però Wara dan aħna rridu naraw ukoll illi nidħlu fid-dettalji naraw kif ħansolvu għad il-problema nkella żgur illi ħansabu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. Eja nissa naddu għas-Sinjura Truppel. Grazzi ħafna jena nishtiq ringrazzja Rainer tal-prezentazzjoni tiegħu. Jena nishtiq nsemmi xi ftit punti minna tiegħi. Intom tafu li minna tiegħi jena naħseb li revizjoni tal-budget Ewropew hija meħtieġa jekk aħna rridu niffinanzjaw l-prioritajiet ġodda u anka sabiex nħabtu wiċna ma l-sfidi ġodda li qed nħabtu wiċċna magħhom bħalissa bħal pereżempju il-qat fost iż-żazah, il-globalizzazzjoni, il-bidla tal-klima, l-opportunitajiet ta' xogħol ġodda dawn. L-affarijiet kollha ma nistgħux insolvuhom bl-istruttura li għandna bħalissa tal baġit da diġà rajnieh f'dawn l-aħħar ftit snin. U um, dan nista' ngħid li dawn huma differenzi politiċi li aħna għandna bejnietna minħabba li aħna dejjem sħaqna fuq il-fatt li aħna għandna bżonn ta' din ir-reviżjoni ħalli nkunu nifistgħu niffinanzjaw il-prijoritajiet ġodda tagħna. Ġifieri nistgħu nsaqsu lil nfusna issa x'inhu huwa realistiku? Aħna ma nistax ikollna aktar dejn bħalissa u din hija xi ħaġa eh, importanti li niftakru minħabba li nafu li l-budget tagħna huwa pjuttost limitat, però f'dak li għandu x'jaqsam il-flessibilità li dejjem permettitilna li l-istati membri dejjem kellhom il-flus a dispożizzjoni tagħhom ħalli ikunu jistgħu iselfu ċertu flus li kienu meħtieġa fl-istati membri. U eh, dan kien kienu affarijiet li rajna f'dawn l-aħħar ftit snin u aħna esperjenzajnijom dawn, però l-problema kienet li dejjem għamilna aktar dejn, dejjem ħloqna aktar dejn. U allura fis-sena d-dieħla aħna ma nistax nibqaw għaddejjem din it-tip ta' politika minħabba aħna deċidejna li nwaqfu id-dejn li ikonna dan l-approċ ġifiri aħna ma nistawx nkomplu nifinanzjaw krediti ġodda mħabba li daħaj kollu effett ġenerali fuq il-budget Ewropew. Issa il-fatt li per eżempju il-Ġermanja pajjiżi oħra irridu joħorġu iktar flus għal budget Ewropew għal proġetti bħal Galileo u proġetti oħrajn dan ħajfisser illi ħajkonna marġni wis ristretti u bekk ikollna budget illi ma jkunx jista' ikun implementat kif suppost u l-implementazzjoni tiegħu teħel ġifieri rridu nkunu kemm jista' jkun realistiċi minkejja l-fatt li forsi aħna ma nixtiequx naċċettaw ir-realtà. Issa nafu li għandna l-possibilità li aħna nistaw illi jekk ma jkibqax flejjes fil-kaxxa tal- um, tal-budget Ewropew rridu naraw illi neskludu ċertu proġetti diħa tkun ħasra kbira minħabba li hemm ħafna affarijiet li aħna nixtiequ niffinanzjaw, però rridu nirrealizzaw illi ma nistgħux inħallsu għal kollox. Strateġija oħra hija illi naraw jekk hemmx il-possibilità li minkejja il-fatt li l-istati membri għandhom problemi kbar fil-budget nazzjonali tagħhom jekk nistawx ikollna Eh, daqsxejn iktar kontribut minnaħa tagħhom għal budget Ewropew. Għalli bekk aħna naraw li flimkien aħna nkunu nistaw nimplementaw miżuri li kollhom iktar effett fuq livell Ewropew u fuq livell nazzjonali. U s-sena d-dija l-aħħar kumment tiegħi naħseb illi Għawek, iktar mis-sena 2007, aħna konna votajna, aħna issa votajna f'maġġoranza ikbar mis-sena 2007 favur il-budget tal-periodu l-ġdid u naħseb l-importanti ħafna li nanalizzaw il-prioritajiet tagħna. Dan kien dejjem lan politiku tagħna, aħna dejjem iġġilidna l dan, però aħna rridu wkoll niftakru dwar il-fatt li l-Kunsill ma tantx għandu interess kbir dwar dan. U l-mistoqsija hija jekk aħna xat ninsabu fil-periklu li dejjem nkunu inqas f'sitwazzjoni illi nkunu nistgħu nieħdu azzjoni u rridu naraw ukoll illi nkunu realistiċi però fl-istess nżommu f f'moħħna ħtiġijiet politiċi li hemm bżonn nbidlu ċertu affarijiet sabiex aħna nkunu nistgħu nilħqu l-anijiet tal-Kunsill u dawn uħdu għan bis-serjetà. Jina naħseb illi dan huwa dibattitu importanti, però rridu noqogħdu attenti li ma nispiċċaw f'sitwazzjoni ta' staġnar ma nkunux nistgħu niċċaqlqu mkien ringrazzjakom. Grazzi ħafna Sir Salvador Garriga. Fil-qosor ħafna Sur President, kien hemm ħafna kollegi li diġà taw l-opinjoni tagħhom fuq il-proposta tal-Kummissjoni dwar dan ir-rapport. Issa parti minn dan id-dibattitu li aħna ma għamilniex minħabba li nafu x'inhuma restrizzjonijiet u limitazzjonijiet tal-Baġit Ewropew, nasaħ li parti ta' dan id-dibattitu għandu jkun fukat fuq uh, struttura ġdida ta' tħul illi ma taffetwax ir-riżorsi din hija kwistjoni tal-bilanċ bejn il-budget nazzjonali u il-budget komunitarju. Din hija idea illi kienet irrappreżentata f'ċertu dokumenti u din l-idea naħseb illi tista' tikkontribwixxi b'mod tajjeb ħafna għal dibattitu tal-ġejjini fuq il- qafas multijanwali finanzjarju naħseb li rridu nuru li dak l affajt li nistgħu nagħmlu fuq il-livell Ewropew nistgħu jistgħu jkunu iktar effettivi minn miżuri li jittieħdu fuq livell nazzjonali. Dan huwa l-unika mod ta' kif aħna nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna fil-ġejjin. Jissa permezz dawn il-programmi illi il-kollegi u kol semmew illi memx bżed fondi għal-jom maħna ma nistawx inkomplu għaddejjin sena wara sena fuq il-flus li jibqa' wara li aħna nkunu ħlisna l-ispejjeż tal-agrikoltura jiena naħseb li l-unika soluzzjoni hija li nippruvaw insibu bilanċ ġdid bejn il-budgets nazzjonali u il-budget tal-Unjoni Ewropea. Ringrazzjak. Grazzi ħafna Salvador. Nixtieq illi nagħmel xi ftit kummenti jekk tippermettuli. Naturalment, id-dibattitu tal-lum jidher illi mhuwiex daqshekk qed um, jikkorrispondi ma' sitwazzjoni ma' dak li ġara f'dawn l-aħħar jumejn. Għana nistgħux nitkellmu bl-istess termin li konna nitkellmu um, dwarhom is-sena il ġimgħa li għaddiet. Illum wara li rajna il-pjan ta' rkupru straordinarju jider illi il-pajizi tagħna kollha rridu jissikaw iċ-ċentorin u jimplementaw politika budġetarja jibsa ħafna. L-ewwel reazzjoni pessimistika tagħna hija li aħna mhux ħajkunu nistgħu nimplementaw mod tajjeb il-budget tal-komunità, forsi l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu nappoġġaw dan il-pjan tal-kubru huwa li jkollna budget li ma jkollux żieda f'dawn is-snin li ġejjin, però hemm alternattivi oħrajn għad dispożizzjoni tagħna. Sa tliet iem ilu l mexxija kollha tal-Ewropa qalu illi l-Unjoni Ewropea ma tistax Is-sofri iktar dejn. Din hija xi ħaġa ħażina minħabba li aħna ma kellniex hawnhekk il-possibilità ta' esklużjoni iżda għall appoġġ finanzjarju issa tieħdet deċiżjoni u l-avukati jedin jgħidu li din taqbel ma' trattat Dan huwa xogħolhom wara kollox, dan huwa xogħolhom milli jgħidulna li kollox huwa possibbli jekk hemm rida politika. Naturalment għandi bżonn ta' politiċi tajbin ukoll. Ħalibek huma jgħidulek kif inti tista' tikser ir-regoli tat-trattat. Imma insomma, il-regoli ma jsirnihomx, U issa l-Unjoni Ewropea tista' tagħti flus sabiex issellef lil pajjiżi minħabba li kien hemm budgets nazzjonali li ma kinux ġestiti u mmexxija tajjeb. Ġifieri fuq livell politiku aħna nistgħu ngħidu illi l-Unjoni Ewropea ma tistax issellef lil budget Ewropew li huwa mmexxi u implementat ħafna ħjar minn dawk nazzjonali li huma li hemm fih proġetti li huma importanti ħafna tkabbir. Il-fatt illi qegħdin kollha dan il-pjan ta' rkupru dan m'għandux biss ikun ibbażat fuq nuqqasijiet, fuq tnaqqis. Le, ma naqbilx, jiena naħseb illi millum il-qoddim il-budget Ewropew jista' ikollu deficit fil-fatt. U diħa tkun deċiżjoni tal konsila għalhekk jiena din nejdilkom, qiegħed ngħidilkom nridu noqogħdu attenti fuq il-balance sheet. U rridu nagħmlu distinzjoni bejn il-budget tal-komunità u l-budget nazzjonali. U rridu nsaqsu lil nafusna din mistoqsija politika. huwa verament il-każ li l-Unjoni Ewropea tista' sellef lil pajjiżi li forsi mexxew il-budgets nazzjonali tagħhom mod ħażin ma nistgħux inselfu eh, flus l-Unjoni Ewropea stessa biex tiffinanzja proġetti tal-Unjoni Ewropea. Dan mhijiex każ li rridu nissikkaw ċantorin sakemm inkunu ħambutu bil-ġuħ hemm possibiltajiet differenti li nixtieq li ntikom eżempju illi żgur li ħajġija lil ħelga titbissem u jiena verament nieħu gost nara titbissem. Jekk aħna naċċettaw illi aħna ħanaqsmu r-responsabiltajiet tagħna fil-fondi. Dinja, mistoqsija li aħna nistgħu nsaqsu wkoll lill-kollegi fl-ewwel ta' Ġunju. Jekk aħna ngħidu iva, ħanippruvaw nimplementaw politika ta' storjetà. Bl-eċċezzjoni ta' qasam wieħed u jekk jogħġobkom nitturbukom sabiex taf dwar dan. Huwa stipulat fit-Trattat ta' Lisbona jaqbel ukoll mal-inizjattivi politiċi illi kienu stabiliti fil-Kunsill Ewropew xi sentejn u tliet sin oħra. L-ambjent, per eżempju, l-enerġija, f'dawn l-oqsma ħafna u ħafna programmi illi kienu pjanati sabiex aħna innaqsu l-konsum tal-enerġija, nżidu l-konsum mill-enerġija li tiġġeddet, eccetera, eccetera. Dan kollu aħna nafu illi ħajkun nasibu fondi għal-jom il-rizorsi l-ġodda daw ħajkunu provduti mis-sena 2013 l-lem minħabba li għan ħanibdu nbiħu l-emissjonijiet ta' CO2. Din hija sistema illi aħna qegħdin fil-fatt napplikawha għat-trasport, għas-settur ta' trasport u mobilità għas-settur ma' setturi kollha li jiġġeneraw dawn l-emissjonijiet. Din hija għażla politika illi nistgħu niġġustifikaw aħna rridu inġellu li l-istati membri jifmu. Illi aħna kollha kemm aħna ninsabu fl-istess sitwazzjoni, rridu naħdmu fl-imkien ħalli nkunu nistgħu niddeċidu fl-imkien fuq soluzzjonijiet komuni għalina ħalli bekk il-budget Ewropew ikun jista' jkollu impatt pożittiv mingħajr ma jiġbed iktar flus mit-taxxi ta' ċittadini. Ġifiri, jeżis kollegina, qed niġbtilkom l-attenzjoni għal fatt li l-affarijiet imbidlu. Illum huwa diffiċli ħafna li naslu għal xi tip ta' konklużjoni. Illi jilli dak kollu li se ngħidilkom huwa li aħna din il-ġimgħa nistgħux inkomplu ntennu dak li aħna konna din ngħidu l-ġimgħa li għaddiet. U hemm il-kwistjoni wkoll morali dinja mistoqsija orali anzi illi ħatkun fuq l-agenda tagħna tal-plenarja li jmiss. Ħallibek aħna nkun nistgħu u konklużjonijiet tagħna f'Ġunju, però sa dakinhar aħna nittamaw li l-Kummissjoni Ewropea jina nħu gost ki d-direttur ġenerali u koll jitbissim li ftit ma nishtiqx nittorturaħ. Imma nittamaw li sa dak iż-żmien il-Kummissjoni Ewropea tkun ħarġet dokument ġdid dwar dak il budget il-Kumitat tal-Budget jixtieq illi jkun hemm dak li għandu xaqsam l-implementazzjonijiet u reviżjoni tal-perspettivi finanzjarji. Rainer, tixti terġa tkellem? Also in der Tat. Rainer, ikkjaġba. Min eh, zviluppi li rajna dan l-aħħar eh, nistaw nindunaw li diskussjoni se tkun għadha differenti. Situazzjoni għad differenti daqstan ċtiqnajt li jena naqbel bisħir ma l-konklużjonijiet jak sur president. Jena ċtiqnajt li minħabba iċ-ċirkustanzi naraw kif nistaw niksbu l-konklużjonijiet ta' Trattat ta' Lisbona mhux fil rigward biss tal-finanzjament tal-servizz ta' azzjoni esterna, iżda bażi ta' diskussjoni mal-Kunsell u l-Kummissjoni. Aħna għandna nindirizzaw il-kwistjoni ta' kif aħna ser nimxu iktar il-qudiem permezz eh, ta' l-emendi, proposti tal-Komissjoni fuq eh, il- eh, affas finanzjari multjanwali u l-IIA. Jekk jiġi adottat l affas multjanwali, il-Parlament irid jiġi involut u allura rridu niddiskutu mal-istituzzjonijiet Di miex kwistjoni li niddeċidu mbagħad eh, il-Parlament eh, jiġi prestat bil-ħin, mafuż bil-ħin, le li tkun hemm negozjati tajbin kif suppost mal-Kunsil biex bekk aħna nkunu nistgħu eh, nimxu ktar tard fil-rigward tal-conciliation tal-budget. Dina xi ferm importanti li rridu nifhmu. Grazzi. Merci. Grazzi, grazie Rainer. Issa serna du għal punt disa il-mobilizzazzjoni tal-Fond Europew tal-Aġġustament tal-Globalizzazzjoni. Zawġ punti dwar dan eh, l-għajnuna teknika, l-istattiva tal-Kommissjoni, mbagħad hemm applikazzjoni oħra hija talba tal-Istati membri. Aħna ser nibdew b'iskambju ta' informazzjoni fuq dan. Sinjora Matera. Grazzi ħafna. Stat nisbet l-attenzjoni tal-kollegi għat talba ta' mobilizzazzjoni għal fond ta' globalizzazzjoni Ewropew Din it-talba ġejja mill-Kummissjoni u hija talba differenti ħafna minn dik tal-passat li tagħmel referenza għall artiklu 8 paragrafu 1 tar-regolament fejn natu 0.35% tas somma annwali ta' dan il-fond għall-assistenza teknika. Iġifiri sabiex niverifikaw il-ħidma u l-użu ta' dan il-fond ċifra pal din tfisser miljon u mittelf euro. U l-attività għall-assistenza teknika huma differenti. Nishtiq nsemjomkom ukoll anka sabiex niċċaraw l-affarijiet aktar. L-ewwel għandna l-monitoraġġ il-Kommissjoni qed tgħid li għanna kwarta miljon euro għal dan il-settur. Umbat għanna l-IGF, l-internet site li tlaħħaq il-240.000 euro. Umbat għanka bazi tarfin fejn kun namlu studju sabiex niġbru informazzjoni fuq licenzjament u anka l-esperienza ta' ħadim individuali. Il-spiża tlaħħaq il-50.000 euro appoċ amministrattiv u tekniku, żewġ laqat bejn l esperti ta' kommissjoni u responsabli IGF ta' 27 stat membru propju eh, f'tis-sena. Hawnhekk l-ispiża tlaħaq 70,000 euro. Skambju tal-laqwa pratika se jkollna laqat bejn stati membri fejn jipparteċipaw persuni assistiti minn esperti. Esperti sabiex jippreparaw id-dokumentazzjoni li jemżon. Umbat, ovvjament, jgħatu l-indikazzjoniet meħtieġa sabiex nippreparaw il-talba u għawnek il-somma tlaħħa il-200.000 euro. Umbat għanna l-valutazzjoni nifissa. Attività ta' valutazzjoni tal-IGF u għawnek il-ċifra il ċifra tlaħħa 300 euro. 300 euro. Proposta bħal din ma toħloqx problemi partikolari, naxtaqt najt u nisħaq kif għal darboħra intalab l-appoċ minnaħa tal-Fond Soċjali Ewropew Aħna qed nistennew l-opinjoni mill-Komitat għall-Impjiegi li ħajltaqa' fit-16 ta' Mejju u ħajtratta dil-kwistjoni u Mbagħad ikollna votazzjoni fl-ewwel ta' Ġunju. Iġifieri lejliet il-vot tagħna fih dan il-kumitat tagħna illi ħanivvotaw proprju fit-2 ta' Ġunju. Nitamaw illi li litre u kol jivvotaw minar problemi, ma jkunx hemm laqqas problemi fil-Kumitat għall-impjiegi u kif attenti President ġa saru tlet talbiet minn żewġ stati membri differenti tal-IGF. U b'mana jmalajr xtaqt eh, nkellimkom dwar dan. L-ewwel għandna talba mill-Irlanda għas-settur tal-manifattura ta' ċeramika u kristall, għamm erba' involuti li jħadmu 598 ħaddim. L-spiża mill-font li qed jitolbu tlaqħa il 2 miljoni 570 il euro. Bat għandna żewġ tal-bit minn Spanja l-ewwel għas-settur tal-produzzjoni ta' ċeramika. Hawnhekk qed ngħidu nitkellmu fuq 180 eh, intrappriża li ħadmu 1600 persuna. Iċ-ċifra li qed jitolbu Tlaħħa eh, il-7 miljoni u 700.000 euro għal Spanja darboħra prodotti ta' l-injam, il-qamħ u materjali ieħor hawnhekk qed nitkellmu fuq 36 intrapriża 557 ħaddiem u ċifra li jridu hija ta' miljon 950.000 euro. Għal darba ħna hawnhekk qed nistennew l-opinjoni tal-Komissjoni. Grazzi. Merci Barbara. Euh, donc, euh... Grazie Barbara. Mawx talbiet biex jitkellmu din hija preżentazzjoni ċara ħafna kif għaltilna Barbara hemm kwistjonijiet legali l-ewwel net il-mobilizzazzjoni tal-fond għall-assistenza teknika kummissjoni, ser jkun hemm votazzjoni fuq dan fl-ewwel ta' Ġunju u aħna qed nitolbu Mbagħad hemm kwistjonijiet oħrajn tal-Irlanda, ta' Valencia u Kastija la Manċa. Mek il-dati huma differenzi dawn ser jittietu fil-21-22 ta' ġunju. Nirringrazzjaw l-rapporter. Jiena nsejt punt 6 fuq l-agenda tagħna u mhux ser nieħu dan il-punt fil-fatt. fatt eh, dan huwa minn dal-budget numru 4 tal-2009 jgħid il-kellim. Le, 2010 jikkoreġi ruħu il-President. Ista, is-suġġett huwa dwar is-surplus tal-2009. Hemm ħafna surpluses. Allura forsi nistgħu nistennew xi ftit. U rapporter mhux jataw magħna. Jħassra din. Jittispjaċini ħafna li probablement il-saba tal-vulkan wafqet li rapporter mill-li jkun magħna. Din hija situazzjoni vera komplikata u allura naħseb li għandna nipposponuha u nħallu għallu. Nerġaw neżaminawha iktar tard. U jkollna l-opportunità li nanalizzaw dan il-rapport uh, eh, fi differenti. Din il-perspettiva, Sir President, forsi inti tista' tikkjarifika x'numa l-opzjonijiet tagħna l-għażliet li għandna aħna għandna ċans legali biex ndawmu nemendaw jew inkella anka ma naċċettawx il ma naċċettawx kollha kemm ma nistax nifhem eżatt il-legalità ta' dan. Minister, jgħid il-President u r-rapporter miħux maħna l-lum. Għal-daqstant, nistuġerix nipposponu dan fi kwalunkwe kas nafu li m'għandniex għalfejn jieħdu deċiżjoni fuq din il-ħaġa illum. Allura għandna ċftit tazmien, żmien biex isir. Jiena kelli għat dokumenti dikjerazzjonijiet għanti eh, kontradittorji, hemm it-trattat, regolamentazzjoni, mbagħad hemm ukoll dak eh, li huma bħala Eh, ftejm tarġulija. Pero sissa dak li kien politikament korrett kien fil-fat li meta l-Kummissjoni tidentifika li kunem hemm surplus dan għandu jingħata immedjatament lill-Istat Membru iżda mbagħad dan jeħtieġ proċedura tal-budget teħtieġ votazzjoni fil-Parlament. Jiena m'iniex eh, espert legali, jiena bnidem sempliċi ħafna. F'demokrazija ma tistax tgħid li suġġett eh, li jiġi votat fuq fil-parlament il-parlament iva u l-iktar u iktar il-votazzjoni ma tanti għam. Importanti per jek nejdu għek dimiġ demokrazija. Jista' jkun tkun possibbli li ssir fl azja ċentrali ma mux fl-Unjoni Ewropea. U allura jekk proċedura teħtieġ il-Parlament irid jivvota, Allura l-Parlament għandu dritt li jgħid le, jew jemenda. L-iktar għandu dritt li jgħid le. Ġifieri, kun qed jiddeċiedi meta se jsir. Nkella jkollna nibdew namendaw it-trattati. Din hija opinjoni personali però tiegħi mhux ta' espert legali. Għaldaqstant daqstant nixtieq nikkonkludi Mm, forsi allura għandna xi ftit iktar żmien fuq dan is-suġġett u nużaw dan iż-żmien biex inkunu nistgħu naraw x'inhi eżattament sitwazzjoni legali, nieħdu stampa ċara ta' sitwazzjoni legali. Salvador huwa frustrat ħafna u jixtieq jitkellem forsi? Le. Iva. Iva inti qed ċar ħafna li żmien li għandna u għata 42 jum għal stanza ħafna ħafna żmien sal-Komitat tal-Budget li jmiss x'ikunu ikunu nistgħu naraw eżattament jekk aħna u xan naċċettaw, namendaw jew ma naċċettawx din dan il-punt numru 4 ehm, tal-budget. Ġivi għanna sa dak iż-żmien sal għalimis li jmiss tal-kumitat tagħna. U sadak dak il-Kunsill ikun probabbilment ħeles mill-diffikultajiet li għandu f'rigward tal mendi tal-budget. Grazzi ħafna Salvador, issa ser ngħaddu għal punt li nis. miss. Għaldaqsan ngħaddu għal punt li fuq l aġenda tagħna li ngħaddu l-kelma lil Salvador dwar dan huwa eh, ser jitkellem flok il rapporter tagħna li ma setax ikun hawn magħna weħel. Punt 10 jiġi President. Le, le point 10, c'est ta journée.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 xej ma nejdu, ma nax nejdu xej fuq dan għalix il-rapporter tela u kol, punt 12 li d deċidejna li sena postponu għalix il-rapporter ma jistax ikun maħna. Allura, naddu għal punt li mis fuq l-agenda tana, unfortunati ħafna li jinti għata unek ma il-rapporter da ma maħna, u jena ċert li serti prezenta s-situazzjoni tal-agenzija fuq eh, l-Aġenzija ta' Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq skala kbira fil-qasam ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja. ċert li ser tagħmel preżentazzjoni tajba ħafna. Signora Jutta Hug. Grazzi ħafna jiena naf ħafna dwar dan is-suġġett Nishtiq nsaqsi rajek jekk għandix niddeċidu issa permezz ta' opinjoni skont dak li qed tipproponi l-Kummissjoni f'Ġunni tas-sena l-oħra, il-Kummissjoni Ewropea ħarġet bżonn proposta u għallu li jridu jikkrew aġenzija li tagħmel immaġinja immaneġjar eh, operattiv ta' sistemi tal-IT fuq skala kbira fil-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja, bżikament, eh, eh, SIS, SIS-2, tifiri Schengen Information System, il-Visa Information System li għal-Viz u il-Eurodac. Dawn kolla da biex jaqsmu l-implementazzjoni tal-tejm ta' Dublin. Importanti ħafna. Dinja kwistjoni ta' persuni minn pajjiżi terzi dawn ser jingħaqdu f'aġenzija waħda, waħda biss. Issa skont proposta tal-Kummissjoni din l-Aġenzija għandha teħtieġ 130 miljon euro biex tibda taħdem f'dan il-perjodu kif eh, tiġi pjanat il-Kummissjoni tgħid li m'hemmx problema din dawn il-fondi disponibbli għaliex ma żawrejniex il-margins u ġejja minn tliet budget lines tal-Euroda tal-Euroda kissis u l viv Iżla, jekk, nati tajna din il-proposta, għawnek mur l l-għal domanda tijaj. Jekk intom tikkonsidraw xiamlu l-viż sis u l-jura dak, inti tikseb mija u wieħed euro. 400 euro wieħed, skużawni. U din l-Aġenzija ser tiġbor 130 miljon u x'ser jiġri bil-bqija? X'ser namlu bil-bqija? X'inhu lan ta' dawn il- ta' dan il-flus? Kif ser jintaf u dawn il flejes Ser jidu jekk missjoni, aħna nabżon ta' ftit ta' poċ dwar dan, aħna diskutejna dan fid-dettal ħafna. Meta aħna nibdew ninkwetaw fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Aħna nipputew naraw x'inhuma sinerġiji possibbli li jistgħu jiġu ġenerati fuq livell Ewropew u rridu nkunu nafu x'inhu l-impatt fuq il-budgets nazzjonali tagħna. Se tagħmel din l-aġenzija? Fisser li ħafna mix-xogħol li jsir fl-istati membri mhux ikun iktar meħtieġ u dan ifisser li l-budget relief għall-istati membri u l-Kummissjoni Nista' jkun għadam mill-miktub hekk iġobkom komik ħan iddeċidu naqblu dwar din l-aġenzija rridu nkunu nafu x'implikazzjonijiet ser jkollha din fuq l-istati membri l ser joħroġ minn dan, x'ser jirriżulta biex bekk ma nispiċaw bl-istess situazzjoni tas-soltu fejn ix-xogħol kollu isir mill aġenzija Ewropej. L-stant irrit eh, assessjar tal-impatt dwar dan kon Kummissjoni Ewropea. It-tielet punt meta l-Aġenzija tibda taħdem ser jkollha madwar 120 membru jaħdmu magħha bħala staff. Jider li bħalissa dak li qed tagħmel din l-aġenzija u fil-fatt li suppost tagħmel din l-aġenzija qed isir eh, mill-kummissjoni u ma jitrattaw dan is-sistemi tal-IT. Però jiena mhux qed nara jkun hemm trasferiment ta' xolijiet biex bekk nies li ġaqet jaħdmu fil-kummissjoni bħalissa jmur jaħdmu f'din l-aġenzija, le ma jidher imkien fid-dokument ħafna mill fl-opinjoni tiegħi ħafna minn dawn in-nies suppost imorru fl-aġenzija. U mhux jibqgħu fil-Kummissjoni 20 impjegat, 25 eh, impjegat estern, dawn ukoll ser eh, jiġu redeployed. U ma id dokument ma jitxej li daw forsi għandhom imorru l-ura, imorru f'din l-aġenzija, le flok ser jibqgħu fil kummissjoni Nixtieq nkun naf x'taħseb dwar il-Kummissjoni dwar dan. L-aħħar punt tiegħi l-assessjar tal-impatt din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni qablet li ser tagħmel. U aħna dejjem nitolbu lill kummissjoni biex tagħmel dan. Aħna rriduhom jgħidulna eżattament x'inhu l-valur miżjud ta' eh, dawn l-aġenziji għalfejn aħjar ikollna aġenzija biex tagħmel dan ix-xogħol u mhux il-Kummissjoni tagħmel dan ix-xogħol. Irridu aġġornament li dan id-dokumentu antik tlet snin issa u il-Kumitat tal TV li per eżempju, f'din il-Kamra Parlamenti Nazzjonali għalu li huma ma jaqblux eżattament dwar il-garanzija ta' data protection u trasferimenti ta' data, eccetera din hija kwistjoni toħra ħafna wkoll mal-Istati Membri ovvjament, ma l-Istati Uniti ovvjament. Għanna bżon noqogħdu attenti ħafna, ikonna garantiji ċari fl-Istati Membri kollha u kol uh, mal-pajjiżi terzi li aħna naftejn magħhom. Ukoll punt ieħor Din għadi antika li nikrjaw din l-Aġenzija iżda bħalissa għanna uffiċju li jappoġġa il-persuni li għedin uffiċju l-azil. Ser ikun hemm xi overlap allura ma' din l-Aġenzija? Naħseb li qabel ma nagħtu opinjoni li l-Kumitat tal Libertajiet Ċivili naħseb għandna bżonn iktar informazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. U forsi kollegi wkoll oħrajn ikollhom xi domandi oħrajn xi jiddu jistaqsu per risposta għal kollha. Grazzi ħafna. Il-Kummissjoni tixtieq eh, iżid xi ħaġa. Grazzi. President, qabel ma naddu l-kelma lil rappresentant tal-libertajiet eh, ċivili jaħjar natikom xi dettalji. Punt li għajmet is-sinjura Hogg dwar il-frankar eh, savings possibly u mm, xogħlijiet li ġu trasferiti l-Aġenzija Eh, iva, dan it-tip ta' għan, lan għana kien li namlu eh, li nibdlu xogħlijiet ta' dan persuni npoġġhom f'postijiet oħrajn fejn fej kum meħtieġ u dinja dan huwa l-mezz ta' kif il-Kummissjoni ma jkollix għalfejn titlob li jkun hemm għal bżonn ta' postijiet ta' xogħol ġifieri. U ġifieri dan isir permezz ta' redeployment. Is-surax huwa responsabbli għal dan il-għan u għal dan sens. Nadur il-kelma. Kjaġbak. Grazie ħafna, Sir President. Grazzi rapporter, nishtiq nindirizza eh, kwistjonijiet li ġew għajma wieħed wara liħor. Spera ma ninsa xejn. Spejjeż l-ewwel naħseb li kien hemm żewġ aspetti relatati ma l-ispejjeż. L-ewnet l-ewwel kienet relatata ma spejjeż bejn eh, l-Aġenzija u s-sistemi nfushom u kol kxem ser, u xser ikun hemm tnaqqis eh, fil-piżijiet eh, fuq livell nazzjonali. Xtieq ngħid li l-ispejjeż u l-indikazzjonijiet finanzjarji li għandna fid-dikjarazzjoni ta' din il-proposta dom xjaqsmu ma' l-ispejjeż mal bini ma' tnedija u l-operazzjoni ta' din l-aġenzija din tkopli wkoll eh, l-ispejjeż ta' sistemi li ser jkun qed jimmaneġġjaw iżda mhux l-ispejjeż għall-iżvilupp ta' dawn is-sistemi li huma konnessi ma' l-istrumenti u l-bażi legali ta' kull sistema b'mod partikolari. Eżempju għandna spejjeż rigward tal-vis, tas-sis, il-jura dak eċetera, iżda dawn huma kollha parti minn eh, bażi legali ta' strument legali differenti għall-istess raġunijiet, il-kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal l-għajnuna li sertati l-Aġenzija l iżvilupp ta' l-għajnunizza l-Stati membri, risposta jgħale għalix dawn koperti mill-bazi legali ta' sistemi infusom, e, ġvi l-sis il-vis u l-juradak li ovvjament ser jkunu differenti mill-li jekk sistemi ser jkunu ta' et joperaw u meta sistema tkun l-Aġenzija tkun et Allura dawn l-ispejja se għatat l-Aġenzija. Il-kwistjoni fir rigward tal-istaff, Nasab diġa ġiet risposta e, l-għanu għali sa' żmien li l-Aġenzija e, tieħu mm, over ta' situazzjoni, allora l-staff ser ikun allagat għall izvilup l-assisvis u li dak dan ser ikun jtibda dajon għasom bat l istisjer tal-impat jiva ser risi dan ikin il-bazi ta' proposta prezenti li e, għandkom dimkom, soluzzjoni li ġiet identifikata fil rigward l-istabilment legali u koll struttura jekk se tkun decentralizzata jew diċentralizzata din kienet soġġetta l-assessjar tal-impatt u koll soluzzjoni li għazilna li ġiet direttament minn hemm. Għalfejn il-Kommissjoni ser toperaw mux l-Aġenzija, din kienet situazzjoni li ġurnalizzata f'parti bħala parti mill-assessjar tal-impatt Kien hemm fil-fatt eh, eh, statements konġunti mill-Parlament, eh, il u l-Kusil meta kien hemm talba l-istabilment tal-Aġenzija li ġie identifikat dak iż-żmien li minn din il-Kamra mill-Kunsill u mill-Kummissjoni kif ukoll mill-Assessjar tal-Impatt li aġenzija biss tista' topera dan it-tip ta' sistemi. La l-istati membri wieħedhom lanqas il-Kommissjoni ma għandhom eh, it-tamir biżejjed biex operaw missjoni ta' sekritika ta' sistemi tal-IT protezzjoni ta' data. Din kienet kwistjoni li diskutejna fil kumtat li mm, fil-detal ħafna meta l-ewwel proposta ġiet Eh, diskussa mek u risposta hija li ir-regoli fuq il-protezzjoni tad data u maċari ħafna fil-bażi legali għal kull istrument u kull l-Aġenzija nifissa. Se tkopri il-regoli ta' protezzjoni tad data u se jkun hemm sieħa fuq l-Aġenzija. L-Aġenzija nifissa mhux ser tkun qiegħda tuża id-data jew l-informazzjoni se tiġi proċessata minn dawn is-sistemi huma l-istati membri li ser ikunu is-sidien ta' data u allura l-Aġenzija ser topera sempliċiment is-sistema li tassigura t-trasferibilità ta' data. Jiena naf li kien hemm kwistjoni oħra, domanda oħra fir rigward tal-interoperabilità li kienet xi ħaġa li fil-Kumitat tal-Libe ġiet imqajma bħala punt importanti u nixtieq insemmi kol li din mhijiex msemmija din hija tiġi prevenuta mill-bażi legali u aħna nħossu li din hija safeguard importanti ħafna biex nipproteġu d-data individwali fis-sistema u kol jekk ixtar jkun hemm xi overlap mal l-Uffiċċju tal-Ażil Ewropew, le, memx eh, xej ta' dan it-tip eh, fil-rigward tal-kompetenzi li jew kompetenzi l-istess ta' din dawn iż-żewġ aġenziji. Le, jekk hemm xi domandi oħrajn jiena les li nrispondihom grazzi. Madame le rapporteur. Rapporteur, jekk ġoba. Iva, staqt, eh, nerġu netraħt tal punt principali. Kollox huwa ċar u dawn huma qot mill-affarijiet li darratna bihom il-Kommissjoni. Inta meta tajdu li mhux qed tajdu li għandna nżidu livelli ta' staff ta' ħaddiema. Kien hemm outsourcing ovvjament dan jilibra nies li jistgħu jintużaw f'servizzi oħrajn. Jekk tħares lejn l-aġenziji dawn il-livell ta' ħaddiema tagħhom dejjem qed jiżdied U l-Kommissjoni dejjem qed tgħidilna illi hekk jgħaddu mingħajr ma jimpjegaw nies ġodda. Imma ma nafx kemm huwa validu dan l-argument. Jiena kont nitkellem dwar savings tfaddil li jagħmlu stati membri ġalla darba l-aġenziji jkun qed jaħdmu. Mhix kwistjoni ta' kemm flus hemm bżonn sabiex tħaddimhom u anka sistemi ta' computers, etc. etc. Ovvjament, jekk isir fuq il-level Ewropew Stati Membri m'għandux għalfej jagħmel dan. Imma intom għattu li Stati Membri mamlu l-ebda tfaddil, l-ebda savings. U dan ukoll għandu jkun inkluż dan il-punt. Jekk netkelmu fuq spejjeż żejda, flus żejda li qed jintefqu fuq livell Ewropew, ma naħsibx li ħat ikkonvinċi wisq li din ir-realtà. Għanna ċentru ta' informazzjoni li nġabar fi Frankfurt, per eżempju, mbagħad għandek il-backup x'imkien ieħor, l-affarijiet jidru li qed jimxu tajjeb. Il-mistoqsija li jiena staqsejt però għadha pendenti. U għal-każ illi m'għandekx savings għall istati membri, m'għandekx għal-fejtaj li issa. Forse rrit namel valutazzjoni jien innifsi ma meta taħt li mem lebda savings in member states, fil stati membri, u għat li l-agenzija edin hemm sabiex istrab ċertu affarijiet u jagħmlu eżattament dak li tajdilha mill-Kummissjoni għabbazi tal-bażi legali li teżisti għat tliet sistemi. E permetti li ngħid illi Dan huwa każ fejn l-Aġenzija hija aġenzija eżekuttiva. Għaliex il-Kummissjoni ma proponitx aġenzija eżekuttiva? Jidirli illi hawnhekk għandna żewġ strumenti illi setaw twaqfu jekk qed jamministraw biss għalfejn ma żiltux aġenzija eżekuttiva u mbagħad nittrattaw bħala aġenzija eżekuttiva appuntu. Très bien, merci. Grazie ħafna, Jutta. Naħseb illi ressaqt il-mistoqsija politika kif ukoll għajjimt il-problemi budgetari li ħroġu minn dan. Hawnhekk mm, tlabna li nagħtu opinjoni Dinja xi ħaġa responsabbli li għal-Kumitat Libe u għadu kmini wissa biex ikonna skadenza għal emendi u meta jixtieq rapporter jara l-dar punti tressa qudiem il-plenarja sabiex jtina verżjoni inizjali fil-xar ta' Ġunju jkollna skambju ta' opinjoni fuq il-proposti. Ovvjament imbagħad irridu naraw se tkun tempni bil-talibe libe u nirreġixxu skont xejdunna. Grazzi Jutta. Għatanna punt 14 dwar is-sistema ta' twissija bikrija fis-settur agrikolu. Intom tafu l kommissjoni Diġi Agri mod regolari tres inna deskrizzjoni tal-infiq għal dak li xaqsam fondi ta' garanzija taħt l-agrikoltura, l-ADGF. Kena l-ewel rapport għall-2010, dan ikopri l-ewel kwart, l-ewel tliet leċur tal-2010, u bizzejt najdu illi CAP tirrappreżenta budget kbir, nafu kemm tiħum il-budget ġenerali tagħna, u eh, nistenna bil-ħerqa sabiex nisma l-rapporteri sur Lavija. Grazie ħafna sur President permetti li bis nikkoreġik fuq punżajr għalix din il-sistema ta' twissija bikrija huwa marbut esklusivament mal-ewwel xahar tal-2010. Ġifieri sal-aħħar ta' Jannar tal-2010. Fil-verità, dan il-periodu hekk għasir rimborsi lill-Istati membri għabżu il-flus li kellna previsti tal-2010 33.8 miljon euro bet u iħor. U kol għanna 483.8 miljon euro oħra li qed imorru għal irregolaritajiet u anke għal dak nixaqsaq bis fil kota għal ħalib u punti oħrajn. Però qed nistennew ukoll 305 miljun euro ta' rienċis fuq dismezzjoni speċifiċi issa. ħaġa li tissorprendina u fuq għan nishtiq namel mistoqsir il-Kommissjoni għandu xtaqsam ma l-interventi tas suq Fil-fat, l-użu tal-flus għall-interventi tas-suq, flus dedikati għall-interventi tal-flus, kienu anqas b'74 miljon euro mill-li bassarna. U kell komissjoni għal defxan samtuksija bikrija tajt li diverġenza mhijiex sinifikattiva ta' żmien ta' sena. Issa jina fuq dal-punt xtaqt nistaqsi kif F'periodu fej fl-Ewropa kollha rajna protesti mill-bdiewa minħabba il-prezzijiet tal-prodotti li huma ħafna u iktar baxxin prezzijiet ta' protezzjoni għal-ċerjali ħalib u anka l-prodotti mediterrani bħal żejt eh, jew il-qamħ memx hemm flus li mhux qed jiġu dedikati għall-interventi fossu għandna prezzijiet baxxi ħafna meta mqabla mal-spejjeż ta' produzzjoni minn l-oħra għandna sommhom li mhux qed jintużaw. U jiena fuq dan nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni kif ġara dan kollu. Għandak l-għandu x'jaqsam lajnuna diretta l-użu ta' flus id-dedikati għal dan fuq rajna tnaqqis ta' ftit iktar minn 9 miljun euro għonek xtaqt konferma mill-Kommissjoni jekk dat naqis u biex minħabba noqqas taħlażijiet diretti fil-Greċja. Dan ovvjament fid-dawl tal-kriżi finanzjarja li laqtet lil dal-pajjiż u li wassal għal blok fi spiża anka l-ispiża agrikola u trasferimenti favur l-bdiewa. Min għal daqsan nixtieq iktar dettalji mill-Kommissjoni fuq l-interventi fissu u għalfejn f'periodu fejn il-prezzijiet kienu tant baxxi jider illi hemm somom mhux użati minnaħa l-oħra jekk ikkonfermawx illi riżorsi illi ma ntużawx għal razijiet diretti kienux ġejjin mill-fatt illi fil-Greċja kellna blok għaliex barra li hawnhekk kellhom il-kriżi finanzjarja t ħażin ukoll kellhom sitwazzjoni fejn lajnuna li suppost waslet għandhom ma waslitx, grazzi. Għal daqsat, min jista' jirrispondi il-mistoqsijiet e gvalidi tal-kollega tagħna minn tal-Kommissjoni il-Digi Budget, Digi Agri min? C'est Agri. C'est Agri, donc comme ça on a... Donc la parole est à Monsieur Agri. Il-Digi Agri se te rispondi. Il-Sur Agri. That's try to do it shortly. And probably respond to nirrispondi fil-qofsor. You introduce yourself. Tista t-introduċi riħek Jens Monk, jien għaddem fil-unit budgetarju ta' DJ Agri. Fil-kwistjoni griga, fil-Greċja, kena problema bil-sistema tal-sistema tal-informatika unek fejm diwa ma setawx introduċu l-applikazzjoni tagħhom fil-format elettroniku kif xtaqna. U għal ta' kontrol ma ridniex li permettu l Gregi eh, jiproċedu li kienem tardjar. Kienem dew minnu u issa l-Greċja ħalset. Wara li sar il-kontroll skont ir-regoli fir-regolament X. Kienem dew minn temporanju għal ħessit fil Greċja fuq spiża tas-suq, iva, kena użu insuffiċenti ta' 75 miljon da minħabba żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni fil-Most private People Schemes l-uptake kienet jimxi anqas bil-mod mill-istennejna mill-għalina l-indikatur. Is-sena li għaddiet kien eżekuzzjoni ta' 96% ta' tal programm u nistennew illi dan jerġa' jirrepeti ruħu din is-sena. Għal daqstant kien hemm dewmin temporanju iva. Imma l-Istati membri suppost e, issa e, jerġaw lura normal fil-ħalib il-prezzit stidu tal-ħalib speċjalment fuq prodotti u trap ukoll fejn kien hemm interventi Ewropej. Għal daqstant kien nuqqas ta' użu minna ħata s-suq. Grazzi. beaucoup. Grazie ħafna. Rapporter, mawx iktar kommenti minna għaw, tajjeb pwis. Tajjeb wis, nir-ingrazzjakom għal daqstant, mem iktar punti fuq l-agenda ta'kom, nfakkarkom l-laqalimis eh, namluha fl-ewwel ta' Ġunju u t-tinej ta' Ġunju, l-ewwel ta' Ġunju għandna programm mimli da' zbajda, fil-ħodu għandna smiħ konġunt mal-Komitat ta' Kontroll tal-Budget u għan sinar għanna laqa konġunta ma' delegazzjonijiet tal-Kommissjoni tal-Budget u anka Parlamenti Nazzjonali u l-għada 2 ta' ġunju l-ġunata kollha se jkollna sessjoni ordinarja tas-soltu. Grazzi ħafna nagħlaq is-sessjoni hawnhekk nitlob il-koordinaturi sabiex eh, jiproġedu għall-laqatana u eh, sabiex u koll naprifittaw ruħna l-fat li l-interpreti għadhom maħna.